So, good morning, dear colleagues. Lodwa tajba. Huwa pjaċira lija illi nilqawnek il-Komissarju Dombrovskis, il-Viċi President qed jagħmel l apparenza tiegħu din is-sena quddiem il-Komitat ikon bħala Kummissarju responsabbli għas finanzjarja, servizzi finanzjarji u l-Unjoni tas Swieq Kapitali. Ovvjament, mux l-ewwel darba li tider qudiemna din is-sena, aħna għandna dialogu ehm, normali, effettiv, ta' sikwiet eh, miak u l-lum se niffokaw fuq il-qasam ta' servizzi finanzjari, l-Unjoni Bankara, l-Unjoni ta' Swiq Kapitali u kif tafu l-Kommissjoni għamlet ħafna proposti ġodda l-leġislazzjoni f'dan il-qasam din is-sena anki fuq il-non-performing loans, il-co-funding, il-covered bonds, il-fondi ta' investiment u il-pagamenti transkonfinali. U kif tafu wkoll il-Kummissjoni qed għandha l-pjan illi tippreżenta proposti importanti ġimgħa d-dieħla u wkoll qed tagħti mbottatura sow lejn il-progress fuq il-files differenti tal-pakket bankarju tagħna anki fuq dawk li huma ir-regoli u il-pakket ta' tnaqis tar-riskju kif ukoll l-Unjoni Bankarja u l-iskema tal-assikurazzjoni. Hemm bżonn li ngħid illi hemm bżonn li ngħid li jiena mħasseb eh, ħabba kemm fil-Konsillu kemm fi dan il-Parlament, apparentament maħniex qed nuru li nistaw immexxuhom mod parallel dawn il-files u kif għadna dan il-moviment dan iċ-ċaqli għal eh, sim tar riskju wkoll jagħti lok għal tħassib eh, fuq l-Unjoni tal-Kapitali u mod ġenerali fuq is-servizzi finanzjarji qed nimxu l qoddim Il-bieraħ kellna vot importanti ħafna fuq ir-rifit fuq l-emir u il-fat tal-investimenti u kol għaddej mux ħazin il-qoddim u għalek il-parlament huwa impenjat bisħiħ biex jaħdem u kol fuq dan il-qasam li huwa marbut mill-qrib ma' suġġett tal-lum massa kommissarju wasal il-moment għall-introduzzjoni tiegħek jekk joġbok naddilek il-kelma. President, onorevoli membri, L-ewwel nett, grazzi ta' din l-istedina biex nidiskuti ma'kom il-ħidma tagħna biex ikonna settur ferm iktar b'saħħtu reżiljenti. Bħalma qal id-bassir tar-rebbija tal-Kummissjoni, l ekonomija qed tespandi bl-iktar rata maġla daw l-aħħar 10 snin. Imma wkoll eh, tkellimna fuq ir riski u fuq it-tensjonijiet. Dan ifisser illi l-opportunità tagħna eh, dejjem qed tidjieq u għalhekk aħna għandna bżonn naqblu derwaqt kif nistgħu nibnu eh, bażi iktar b'soda soda għal l-Unjoni Monetarja u Bankarja. Eh, element importanti ta' din il-ħidma hija l-Unjoni Bankarja u nwaffqu il-building blocks tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali dawn huma iż-żewġ suġġetti tiegħi għallum. Fl-istess waqt nħossuna f'pożizzjoni tajba biex nħarsu lejn qudiem lejn l-opportunitajiet ġodda mod partikolari nixtiequ li s-settur finanzjarju Ewropew ikun jista' jmexxi d-dinja fil-finanzi u hekk intensifikaw ix-xogħol tagħna f'dan il-qasam u dan se jkun it-tielet suġġett tiegħi għallum. Imma permettuli nibda bl-Unjoni Bankarja. fil-rapport ta' kull sena reċenti minn Sandalons da jagħmel ċara il diġà jibna ħafna il-qafas ta' supervizjoni bankarju imma biex niġestixxu krisi bankarja bl-inqas impatt possibbli fuq il-kontribwenti għandna bżonn inkomplu niraffinaw l-approċċ tagħna kif tafu għar riskju u għatnaqis ta' riskju sim ta' riskju dawn iridu jaqbdu jitfit. L-ewwel pass hemm bżonn ikun li naslu għal ftehim fuq il-pakket bankarju ta' Novembru tal-2016 biex innaqsu ir-riski fis-settur bankarju tagħna u nittama wkoll li x-xogħol hawnhekk eh, f'dan il-Parlament ikun konkluż derwaqt ukoll. Ovvjament il-ħinet jafas għax iktar dowmin jista' jipperikola eh, l-anijiet tagħna biex naslu għal ftim qabel elezzjoni tal-sena id-dieħla billi għandna backstop komuni għal fond ta' riżoluzzjoni għax hekk jkun eh, hemm iktar fiduċja fis-sistema bankarja u għandna bżonn ukoll iktar ċarezza fuq id-European Deposit Scheme aħna eh, din nistennew bil-ħerqa il-xol ta' Esta Dalango tal-Kora Porters u f'Marzu adottajna pakket fuq il-Non-Performing Loans wieħed mir-riski l-iktar importanti tas-sistema bankarja Ewropea llum anki jekk aħna naqqasna r-riskju mill-aħħar kriżi, il-pakett jorbot ħafna elementi biex ngħinu lil banek biex ikunu jistgħu jaslu l-MPL sa livell qoli kif ukoll akkumulu fil-futur. Nittama illi xogħol fuq is-sostanza fuq dawn il-files jistgħu jibdew ukoll f'dan il-komitat permettu li issa immur għall-Unjoni tas swieq Kapitali Flimkien diġa ah, minna xi kizbiet fuq il-venture capital, kif ukoll fuq securitization, imma ċerti proposti loġistiċi leġislattivi sissa għadhom qed ikunu qed jistennew li jkunu adottati ma' kol-leġislaturi u għalhekk għandna bżonn naħdmu fuq dawn il-proposti u nkunu nistgħu ehm, intemmu ħilma tagħna qabel elezzjonijiet tas-sena d-dieħla u anki l-ħruġ ovvjament tal-Renew Unit eh, iżid ma' tensjoni. Ehm, nixtieq li tiffakaw fuq tliet dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Kapitali l-ewwel net nixtiequ lill konsumaturi l-investituri kun jistgħu jibbenefikaw bis sħiħ minn dawn is-swieq u da grazzi għal idea pan-Ewropea. Eżempju jista' jkun il-proposta ta' Ġunju fuq il-PEP. U għalhekk nixtieq nirringrazza r-rapporter Sofien Davelt u Shadow Rapporters għal l-impenn tagħhom sissa u nittama li kol kompożizzjoni tal-Komitat uh, eh, fuq dan il- f'dan il-komitat qabel il-pawza ta' sajf. Għana nixtiequ nipproponu dawn il-prodotti pan Ewropej anki licenza ġdida l-crowd funding platforms għal bonds koperti u miżuri għal distribuzzjoni tal-fondi ta' investiment. Rsaqna proposta u kol biex niskuraw li l-Ewropej kollha jistgħu jagħmlu ħlasijiet transkonfinali f'euro għall-istess prezz bħal ħlasijiet domestiċi Lantana huwa li nadottaw kull waħda minn dawn il-proposti fil-leġislatura attwali u nittama li koll l-appoġġ tagħkom biex inkun nista' nibda kemm jista' jkun malajru min-naħa tal-Kummissjoni aħna ovvjament lesti biex nagħtu kull għajnuna meħtieġa. Il-ġimgħa id-dieħla għandna se jkollna wkoll lista ta' proposti leġislattivi bħala żvilupp mexxi mill-suq għal dawk li huma s-securities u dawn is-securities jistgħu jappoġġaw iktar integrazzjoni, diversifikazzjoni fis-settur finanzjarju Ewropew qed ngħinu wkoll biex intaffu id-djufijiet tal-banek u dawn is-securities jiġu maħruġin mill-parteċipanti fuq is-swieq u ma jinvolvux mutualizations tal-riskju jew tat-telf u l-proposta tagħna mis tfisser xi bidliet konġunti fuq it-trattament ta' dejn sovran. It-tieni dimensjoni tifoka iktar fuq supervizjoni konsistenti tal-swieq kapitali Ewropej biex ir-regoli jkunu armonizzati f'ħajta kuljum u mhux biss fuq il-karta. Hawnhekk nixtieq nifraħ lil Danuta ħubna għall-adozzjoni tal-proposta tagħna għal fuq ir-rapport proposta tagħna u dan huwa eżempju emblematiku tal-Parlament illi qed jiġri qabel il-Kunsill u nittama li jkun hemm kompromess fuq l-Istati membri u jiena nittama illi l-Parlament ukoll jagħmel l-istess ħaġa fuq fajl oħra waqt li aħna qed kważi din fi tmiem tal-mandat. Fl-istess waqt dan il-Komitat adotta wkoll ir-rapport ta' Verna Lange fuq ir-Rifit u Emir u approva wkoll l-appoġġ fuq ir-rekrupa ta' Sissi i u għalek nishtiq nirringrazzja r-rapporter skolla għal-ħidma tagħhom fuq dawn il-files. Għanna bżon nżommu eh, din il-leva, dan nżommu l kolp u kolb fuq osma oħra, parma per per proposta tagħna għal reviżjoni tal e ta' supervizjoni għanna bżon natu iktar eh, ħiliet, strumenti biex ikun jistgħu interessaw l isfidi l-ġodda l-Parlament ukoll ħanota kem dan huwa importanti imħabba l-Unjoni tal-Sbiq ta' Kapitalu li kiena nistenna bil-ħerqa la bozza rapport dakom, u naf li rapporter se jżommu mal-iskeda fissata biex hekk inkunu nistgħu ntemmu x-xogħol qabel l-aħħar tal-leġislatura. Issa niġi għat element fejn inneħħu kull xkiel l-Sbiq Kapitali biex ikonna regoli iktar sempliċi u ċari Aħna identifikajna miżuri biex eh, nisimplifikaw u eh, l-affarijiet u innaqsu il-pissijiet regolatorju fuq il-kumpaniju dawna elementi ġew inkorporati wkoll fil-leġislazzjoni futura tagħna. Pereżempju ġimal id-dieħla se nipproponu iktar regli proporzjonali għall-SMEs għal dak li huwa il-kapitali tal-tkabbir l-SMEs hija sinsla eh, tal-ekonomija Ewropea u għalhekk is-swieq tal-Unjoni l-Unjoni ta' Sfiq Kapitali ma tistax timbena minar l-SMEs. Issa hemmur għall-aħħar punt, l-aħħar taqsima tiegħi fuq l-opportunitajiet il-ġodda s-settur finanzjarju tagħna e ġifiri li konna finanzjament sostenibli u favur l-ambjent dan huwa importanti ħafna l-bosta raġunijiet għal stabilità finanzjarja mħabba l-konsekwenzi katastrofiċi ta' tibdil fil-klima u bejn 2007 u l-2016 telf ekonomiku minn diżastri estremi eh, telaw 68% u lek nilqa l-appoċ tal-Parlament għal ħafna mill-azzjonijiet fuq dan il-qasam palma u espress eh, minn Kato, l-Onorevole Kato fuq l-rapport ta' inizjattiva propja. Ġemma id-dihla se niproponu l-ewwel grupp ta' proposti, se nibdew l-ewwel il-proċess biex infasslu eh, sistema pan-Ewropea għal attivitajiet sostenibbli Ek nifinanzjaw ukoll eh, standards oħra fil-futur għal prodotti favur l-ambjent bħal green bonds jew l-fondi ta' investiment. tini se nipproponu kif dawk li ġestixxu l-investiment fisem oħrajn għandhom bżonn jiżvelaw kif jinkorporaw is-sostenibilità f'dawn il-proċeduri. Tlieta nipproponi li noħolqu kategoriji ġodda ta' parametri biex nagħtu iktar eh, informazzjoni fuq l-investiment fuq il-carbon footprint Umbat erba eh, niproponu illi il-kumpanija tal-investiment jikonsidraw ukoll sostenibilità ta' kull ta' kull klient. Il-pjan ta' azzjoni tagħna fuq l-investiment ta' Marzu għandu wkoll sitt azzjonijiet oħra li se nieħdu minn issa sal-aħħar tal-mandat. Mod partikolari nappoġġaw il-proposta ta' Peter Simmons biex ikonna fattur eh, favur l-ambjent dejjem għal dawk li ma' green bonds biex dejjem indaħlu iktar sostenibilità fil-ġestjoni tal-banek u aħna l-esti nipprovdu kull tip ta' appoġġ biex nettifikaw il-mod l-iktar sot mill-lat potenzjali biex nkunu nistgħu indaħlu dawn il-proposti. Għolek, onorevoli membri, issa Eh, sena il-bot mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u eh, naħtfu din l-opportunità u naddu għall-azzjoni u nistaw intemmu dak li bdejna fuq l-Unjoni Bankarja fuq l-Unjoni ta' Sbiq Kapitali biex hekk l-ekonomiji tagħna u setturi finanzjarji tagħna kunu ferm iktar reżiljenti u jilqgħu l-isfidi tal-futur nittama li nkun nista' not fuq l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Thank you very much, Commissioner Dombrovskis, for Vice President Dombrovskis. Grazie ħafna kummissarju tal-diskors tijak, kellimt fuq dawn l-inizjattivi, kif ukoll fuq inizjattivi tal-Kummissjoni full futur u talba tijak għal azzjoni u responsabilta. Naħseb għanna bżonno u nittama li dan il-Parlament ovvjament se jkun jista' jilqa' dawn l-isfidi biex hekk nkunu nistgħu nikkonkludu dawn il-files leġislattivi illi ovvjament huma wisajn ħafna huma konnessi ma' xulxin u ovvjament jeħtieġu lil xulxin. u nittama li tim tan negozjati se jieħu nota ta' dak li għattin tanki fuq dak li huwa favur l-ambjent u naħseb inti ressaqt tant suġġetti fid diskors tiegħu tiegħek illi il-diskussjoni tagħna se tkun waħda twila u ħajja. Nikellim li miss, mela, grazzi ħafna lill-Kummissarju, li viċi President tal-li inta għamana illum għal dan id-dialogu strutturat, ovvjament jiena napprezzajt ħafna illi inti tkellimt fuq il-files importanti kollha. Imma kif għattintu kellek raġun, aħna qegħdin kważi fl-aħħar tal-mandat, imma il-xogħol illi int bat hawnhekk ovvjament eh, ifisser li ma tantx għandna żmien għax għandna Eh, għanna bżon nibdow għadna fuq 20 eh, fajl leġislativ u dawn ma jinkludux il-proposti pendenti illi għedin nistennow li jiġu foġorna anki eh, fuq dawk tal-fintech u il-pjanijiet ta' finanzjament sostenibli viċi president nittama li taqbel miħaj illi ma jkunix għazla ħlif illi namlu lista ta' prioritajiet għal dawn il-files u għalhekk il-mistoqsija torbot ma dak li għattint bitzilla li mumma il suġġetti li jint bħala il-Viċi President responsabli u kummissarju tpoġġi fuq il tal-lista ta' prioritajiet tiegħek li mumma il-files li taħseb li jistgħu jiġu finalizzati matul dan il-perjodu leġislattiv għandi mistoqsijiet oħra imma niqafaw biex hekk ikollok iktar ħin għat tweġibiet tiegħek. Grazzi ħafna. Intkom tafu l-impenn tiegħi u li nistgħu nikkonkludu il file skolla jgħid il-President. Iva, le, nistaw, nistaw, imma bħama dak li għamilna fuq is ccp anki fuq fajl sensittiv, kompless, inkunu nistgħu neġestuħ f'temp eh, qasir, uh, mbagħad jiddependi wkoll mill-Kunsill. Imma jekk joġba komissarju mela għal replika tiegħek. Iva, nilqa il-kommenti ta' Balgeris illi u tal-President Gualtieri illi dinja situazzjoni ideali li kieku nistaw eh, nalqu il-files kollha U aħna ovvjament minna naħa tagħna lesti nagħmlu hekk. Li kieku nkunu f'sitwazzjoni fejn però ikunu naw bil-fors nażlu, iku tkun għażla diffiċli ħafna għal proposti qegħdin kollha hemmhekk imħabba raġuni valida. Imma forsi li kieku kont nifoka fuq files illi diġà ħanajdu hekk ilhom magħna u jkun hemm bżonn pereżempju nagħlqu l-pakkett bankarju iva dan huwa importanti ħafna. Għax ovvjament eh, għandu eh, x'aqsam ukoll mal-impenji internazzjonali tagħna u xi jibdow jibdew mis-sena d-dieħla. Kieku kont nitkellem ukoll fuq l autorità tas supervizjoni tagħna kont inressa li kieku wkoll l-Unjoni tal-Kapitali Ewropej, anki l-PEP, ġifer dak li huma l-pensjonijiet, proposta importanti ħafna għall-iżvilupp tas-swieq kapitali. Imma ma rridux ninsew files oħra li ilu ilna niddiskutuhom, pereżempju l-IDIS, u għaffaj li ilu mana bosta snin naraw jekk forsi nistawx naslu għal kompromess fuq l-Unjoni tas Sviq Kapitali konta tinsemmi wkoll il-files fil-kummenti ta' introduzzjoni tiegħi. Dawn il-files kollha huma inizjattivi li faċilitaw l-Unjoni ta' Kapitali tagħna il-finanzjament tal-ekonomija reali u l tkabbir ekonomiku u għalhekk insaqsu kemm minn dawn l-opportunitajiet inkunu tassew eh, ikonna bħala riżultat mbagħad hemm kwistjonijiet bħal finanzjament sostenibbli, il-fintech, mill-ġdid aħna għadna il l-Ewropa trid tmexxi fil-ġdida pereżempju kontra t-tibdil fil-klima din hija xi ħaġa li aħna diskutejniha fil-kontest tal ftejim ta' Pariġi. Iġifieri hawnhekk teżisti opportunità tad-deb biex nuru wkoll fil-prassi dak li għadna u matem il-proposta tagħna għal ħlassi transkonfinali jekk tassow nixtiequ nuru ehm, benefiċċji tanċibli tal-integrazzjoni Ewropea lill klijenti tagħna iġfi dan huwa suġġett ieħor proposta fajli ieħor importanti kif qed tintaraw tajt xi tip ta' lista ta' prioritajiet imma da ma jfissirx illi proposti oħra mhumiex importanti u għanna ta' bil-fors nipravaw naslu għal-ftejn fuqom. Mela, nibdow b'dan l-approċ kif għal il-President Gualtieri un bat naraw kem nistaw natfu u naraw un bat jekk għannix bżon namlu xie għazliet. Grazzi ħafna naf il-membri jaħdmu ħafna u ma effiċenti ħafna għandi l-fiduċa fihom imma ovvjament un bat il-priorità tiegħek ovvjament eh, eh, per forsi ma, ma kinux fuq kollox imma mbagħad l-MPL ma affarijiet oħra imma smajt u kol xi ħaġa kontroversjali illi se toħroġ bija inti imma naħseb illi kulħadd hemm bżonn illi ikollu fiduċja fuq dak li għattint biex hekk ma jkunx hemm laqas mutualization kif għattint fid-diskors tiegħek għal dak li huwa regolatorju mhux xi ħaġa illi se tkun uh, solvi kollox ma xi ħaġa li b'mod pragmatiku tista' tipproponi u jiena ovvjament huwa favur u nistieden eh, daw kolla li qabel ma jikkommentaw jaqraw dak li għattint issa per vanx beres. Monsieur le Monsieur le vice president je suis... Mela, jiena, sur Viċi President, pjuttost sorpriża. Kulħadd jaħseb illi l-fajl tiegħu hija priorità assoluta, imma jiena sorpriża ħafna ta' tweġiba tiegħek lil kollega tiegħi Booker Valls li huwa koordinatur tal-PPE u ko-rapporter fuq ir-riforma tal-Aġenziji tas-Supervizjoni Ewropej għax fir risposta tiegħek għall mistoqsijiet ma semmejtx dan il-fajl. Issa, le, inti inti tkellimt fuq dan il-fajl fuq il- eh, fuq il-diskors eh, l introduzzjoni pro mux fost dawk il-prioritajiet tijak. Eh, tkellimt fuq l-assijiet transkofinali, fuq il-pep tajib, isma mux fuq dan il-fajl. Jekk il-Komissjoni ma' Eh, tibdiex terġa tinvesti kif kienet qed tajt mod sostanzjali f'dan il-fall wis nibsa illi nista naslu. U taf bħali għal futur kemm l-Unjoni Bankarja kif ukoll l-Unjoni eh, tal swieq Kapitali dan il-fajl huwa essenzjali għalhekk wis nibsa illi għalissa baqa imblokkat. Mill-ġdid jimmaċ illi fl-introduzzjoni preliminarja ma tkellimx f'dan il-fajl imma fuq il-prioritajiet ma semmejtux. Issa, għall-SSM, għall-Istati membri għedin nitkellmu fuq dak kollu li jentijat u dak li għatint fuq il-banek u fuq il-fat illi mandekx dawk l-istrumenti fidejk ta' sorveljanza ta' riskju sistemiku fil-banek illi qed jiġi mill-ħasil tal-flus. Issa aħna mill-għada tal-dan l-avveniment aħna tkellimna ma daw kollha li ġew hawnhekk Daniel Mui l-iktar korresponsabbli tal-SSM 26 ta' Marzu li qaltilna illi għalija kien hemm bżonn ta' reviżjoni tal-artiklu 32 tal-BRD li inti ma semmejtx fl-ittra tiegħek waqt illi aħna konna saqsajnik biex tagħmel sforz addizzjonali kif tistaw torbod dawn iż-żewġ perspettivi li jabdu wit fit u xiftit f'kontradizzjoni u għalhekk se post tagħmel int u x'taħseb li se tagħmel minn issa sal-aħħar tal-leġislatura. Grazzi. Uh, ok, so let's... Mela nibdew bl-ewwel kwart tal-mistoqsija fuq ir-risposta għal mistoqsija ta' Burkhard Balz fuq il-prioritajiet. Jina semmejt l-ewwel tliet punti illi semmejt kienu il-pakket bankarju, ir-reviżjoni tal-eżis u dawn huma il-prioritajiet li semmejt meta tajt risposta tal-Burkhard Barz u dana anki ġi miktub mis-segretarjat tal-Ekon il-revizjoni esis hija waħda mill-prioritajiet tagħna u aħna inħar sul qoddim rapport tiegħek. U anki biex tirrispettaw il-kalendarju illi bekk tippermettulna naslu għal ftehim qabel it-tmim tal-mandat leġislativ. Dana biex niċċara. Ir-reviżjoni tal-eżis hija waħda mill-prioritajiet. bat fuq il- fuq il-livell Ewropew kien hemm ħafna każijiet bankari reċentement f'ħafna pajjiżi Ewropej <clears throat> illi juri dan il-bżonn fuq li BOE. U allura aħna issa qegħdin naħdmu fuq kif nistgħu dan l-infurzar ta' direttivi kontra ħasil ta' flus ninfurzaw anki fuq livell Ewropew. Aħna qed naraw illi hemm skop bil-direttivi biex intejbu l-koordinazzjoni l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet kompetenti U reċentement aħna stiddinna l-ECB, l-SSM u l-autoritajiet eh, ta' supervizjoni biex jamlu xogħol konġunt fuq kif nistaw nirsolvu dawn il-kwistjonijiet. Kien hemm il-Viċi President Timmermans u anki Jurova kitbu ittra lil ECB u lil ESIS biex nibdew dan ix-xogħol u nittama li nkunu nistaw nerġaw niġu u nattukom il-rizultati u l-ideat konkreti bi proposti. Allora l-BRRD e, e għat e, għoddimkom e għek titramlu revizjoni tal-artiklu 32, allora e, tridu taġlu. Din hija ħaġa li sen nevalwaw fl-imkien ma l-ECB u ma l-ESIS. Dina hija fuq il- l-armonizzazzjoni fuq l-streamlining tal-likwidazzjoni tal-banek. Dina hija waħda mill kwestjonijiet li qed se niddiskutu. Tajjeb ħafna. Inkonu nistaw naraw kif li sibi edat tevalwa anki dispożizzjonijiet oħrajn li rigwardaw dan l-artikolu jista' jkollhom anki konsegwenzi e, mhux attesi. Fluke. Grazzi President u nsellem lill-Kummissarju. Waħda mill iniziativi leġislativi li semmejt hija dik fuq l ħtiġijiet super ta' supervizjoni prudenzjali fuq il-fondi ta' investiment. U b'din il-Komissjoni il tajt e, illi trid neħi l-fundi li mhumiex importanti sistemikament, allura jkunu soġġetti għal kontrolli iktar baxxi regolamentari. Għandi mistoqsija fuq kif qed titratta il-kumpaniji e, ta' investiment ta' daqs medju fejn il-ħtiġiet ta' kapital huma Eh, kalibrati skont is-sistema fattur K. Jew nikalibraw il-fattur K b'mod illi eh, il-ħtiġijiet ta' kapital ta' dawn il-ditti ta' investimenti ikunu fuq l-istess livell ta' dawk tal-banek illi anki huma jagħmlu attivitajiet ta' investiment u tini għażla hija illi tajdu illi l-kalibrazzjoni ta' dawn il-fatturi kappa huma eh, issir fuq il- dak li huwa neċessarju għall-istabilità finanzjarju. L-IBA għamlet il-kalibrazzjoni skont l-ewwel għażla u dak ekki proponew. U l-Komissjoni aċċettat, fi klim ieħor il-Komissjoni e, fuq il-detti e, tal-livell medju e, hemm bżonn noħol u kondizjoniet indaqs so maħadiċ, il-Komissjoni maħadiċ f'konsiderazzjoni l-analiġi ta' riskju li kun neċessarju għall-istabilizzazzjoni eh, finanzjarja tal-swiq kapitali u l-mistoqsija tiegħi hija x'inhi għal-ġustifikazzjoni politika jew legali illi li l dawn il-ditti eh, ta' investiment natuhom ħtiġiet iktar oljien minn dawk li huma neċessarji eh, għall-iskopijiet ta' stabilizzazzjoni finanzjari. X'inhi ġustifikazzjoni politika biex tipproteġġi l-banek bħala uh, kompetizzjoni. Fuq din il-mistoqsija fuq id-detti ta' investiment, fuq ir-reviżjoni ta' dan, aħna qed nipproponu għafas revizjonat prudenzjali għal ditti ta' investiment biex ikunu iktar proporzjonali u iktar eh, iktar adatti għal riski u fil-fatt għamilna distinzjoni bejn id-ditti ta' investiment sistemikament importanti illi jibqaw fil-qafas tal-SCRB u dak li semmejna klas 2 jew klas 3 u il- u dawk il-ditti li huma eh, differenti f'dan il-kas mis crd u li huma ta' daqs żgħir. U bekk biex nifaċilitaw anki tħul fis-suq u anki l-kompetizzjoni eh, skont l-anijiet tal-Unjoni tal-swieq kapitali. F'dan is-sens il-ħtiġijiet għal ditti żgħar se jkunu ħafna iktar sempliċi minn dawk għal ditti kbar. U meta wieħed jikkonsidera e, il-daqs e, kbir, ħafna iktar kbir għal dawk id-ditti li huma eh, sinifikanti mod sistemiku u aħna l-esti li monitoraw u diskuti pero attualment aħna mannix evidenza illi dan għal kas każ Imma aħna il-proposta tagħna f'kull każ fiha anki phasing gradwali ta' dispożizzjonijiet attwali għal eh, għal ditti non sistemiċi. U anki illi servu xi każijiet estremi jekk ikun hemm bżonn aħna għedin applikaw dan il-prinċipju ta' proporzjonalità anki għawnek fil-ditti ta' investiment. Grazzi, Liv Virnik. Grazzi, President. Komissarju, ilu 10 snin mill-aħħar krizi ekonomika u finanzjari. U għed jista' anki e, jibda jaħseb meta se tiġi il-krizi li ġejja Wieħed ma jistax ikun jaf minn qabel. Id darba rridu nkunu preparati. Il-rapport globali finanzjarju min-naħa tal-IMF li ġi publikat il xar li għadda identifika riski e, akbar globalment il-tħassib huma sinkroniticità globali ta' suq e, tal-propieta tal u f'dan eh, ambjent ta' imax li qed jitla jista' jkun hemm mismatch likwidu u jista' jkun hemm fatturi ta' leverage. U telet punt il-natura ċirkolari ċiklika anzi ta' dawn ir-riski. Dawn si applikaw anke għall-Unjoni Ewropea u jekk huwa hekk kif aħna kif aħna preparati għal dawn ir-riski fil-sistema finanzjarja tagħna. Iva, din hija ħaġa illi il-Kommissjoni Ewropea qiegħda tisħaq fuqha. Attualment għaddejjin minn żminijiet tajbin ekonomiċi e, e, 28 stat membru e, hemm e, tkabbir konsistanti għal sitt snin l-impiegi qegħdin qed jitla u l-qat niżel hemm żviluppi pożittivi fl-ekonomija, però qed naraw ukoll hemm il- hemm isħab fil-orizzont għax il-tkabbir ma jistax ikompli mingħajr tmim u hemm bżonn għal daqstant insaħħu r-reżiljenza tal-ekonomiji tagħna issa biex niżguraw u anke għas-settur finanzjarju biex inkunu żgur li jkunu preparati għal kriżi li ġejja meta tasal u anki edin insegwu il riski li inti semmejt fuq is-sinkroniċità tal-prezzijiet tal-proprjetà il-risku ta' uh, prezzijiet tal-assi pala elementi u dan jsir mhux biss minn Komissjoni Ewropea manki minn naħa tal-autoritajiet ta' supervizjoni u tal-bord ta' riski sistemiċi Ewropej dawn xieħut minnom japplikaw għall-Unjoni Ewropea inqas milli japplikaw għall ekonomija oħrajn bħala media. Però ma nistawx per eżempju neskludu il-movimenti fil-premi ta' riskju u fuq il-prezzijiet tal-assi finanzjari u fuq dan rridu nkunu preparati Però nistgħu ngħidu ġeneralment li settur finanzjarju tagħna u aktar preparat ħafna aktar preparat mill-li moddi biex jaffaċċa l-isfidi. Għandu ħafna buffers fi eh, fis-settur finanzjarju eh, eh, ir-rapporti ir għawlijin ta' kapitali u ta' likwidità inqas leverage u kif intkom tafu aħna għadna għadin naħdmu biex nikkompletaw dan il-qafas regolamentari superviz ta' supervizjoni. Dan huwa element importanti illi għat iridu ntemmu. U għallura biex nqassar, iva, aħna qegħdin inseguhom dawn ir-riskju u aħna naqblu mal-evalwazzjoni li rridu naġixxu issa biex niżguraw l-ekonomija tagħna u settur finanzjarju ekonomiku jkun bizzejt rezilienti biex ikun jista' jaffaċċa dawn il-sfidi potenzjali. Grazzi. Grazie. Dimitris Papadimoulis. Grazie, President. Commissario. Grazie tal-informazzjoni kollha li tajtna, però eh, nixtieq namillek mistoqsija fuq il-pajjiżi, il-Greċa. Aħna wasanna fit-tmim ta' t u l-aħħar programm. Aħna qegħdin fl-aħħar biċċa ta' dan il ta' din ir-rotta diffiċli għalina. Allura il-sinjali kollha suppost għanna napplikaw dak li konna bilna fuq u pakta sunt servanda. Aħna bilna fuq roadmap u skont l eurogrupp għanna nalqoħ fl-21 ta' ġunju illi huwa il-konklużjoni tar rabar revizjoni u dak li sejġi wara huwa l-kanċellazzjoni ta' dejn u dan huwa l-qafas li ftemtu eh, il-grupp euro f'Mejju tal-2016 u Ġunju tal-2017. U rridu niddeterminaw a bażi ta' regolament 472 għal reġim post-memorandum. Kwalunkwe dewmin fil implementazzjoni ta' dan se jkun negativ ħafna l-ekonomija tagħna. Għax nitilfu l-ħin u l-ħin huma eh, ugwali għal-flus. Il-mistoqsija tagħna tiegħi hija. Eh, deċiżjonijiet fuq it-kanċellazzjoni ta' dejn tagħna illi ma jfissirx laqas euro wieħed ieħor għal-ċittadini, imma biex nejnu li l-Greċja terġa tidħol fil-swieq u fil-rekupru inti tkellimt fuq ftit xhur. U f'pajjiżi fil-Greċja hemm eh, eh, dawk in-nies li jiena nsemmihom Kassandri dawn huma jgħidu li tkom tridu illi dawn id-deċiżjonijiet il jiġu posposti għal wara il-laqa tal-Eurogrupp tal-21 ta' ġunju. Eċċara xi tfisser din il-ħaġa. Il-Komissjoni qiegħda taħdem biex eh, eh, deċiżjonijiet tipplementom u tieni mistoqsija kif se tikkontribwix il-Komissjoni biex id-differenzi bejn il-kredituri Ewropej u l-IMF ma waslux għal iktar dewmien kontra l-ekonomija grega. Eva. Eja, u veru li għaddejjim minn periodu kritiku e, biex nalqu l-program Grek. U b'mod ġenerali il-program miex jiskont il-pjan, il-Greċa imxiet eh, eh, il-qoddim fil-miri fiskali tagħhom kif rajna anki s sena li għaddit. U il-missjoni il diġa bdiet u qiegħda fateni u qed innegozja anki issa propju waqt li qed nitkellmu hawnhekk u mod ġenerali nistgħu ngħidu illi hemm impenn ċar mill-istituzzjonijiet, miż-żewġ naħat, mill-awtoritajiet Grigi biex inwaslu l-programm Grik għal eh, suċċess. U għat diskutu attualment azzjonijiet eh, outstanding u waħda minn l-elementi li rridu niddiskutu ma il-miżuri. ċoħe li kif diġat publikament il-xol għaddej u meta jina ċifti ċur jena kelli f-moħi Mejju jew Ġunju. il komissjoni Ewropea qiegħda taħdem biex tiffaċilita dan il-ftehim u nirrispettaw il-kalendarju u aħna għadna naħsbu li dan għod possibli aħna naħdmu fil-parametri tal eurogrupp illi mux se jkunem herkat nominali imma qed namlu b'mod illi il-Greċja mbagħad tkun tista' terġa' tidħol fi swieq eh, finanzjarju u tqum fuq saqajja minnaħa tal-Kummissjoni nistaw najdu li l-Kommissjoni hija impenjata bisħiħ biex naslu l dan il-ftejim u dana għandu jisir qabel it-tmim tal-programm. U bat fuq il-xol xogħol mal-IMF aħna qegħdin naħdmu b'mod kostruttiv bl imf u ġiet involuta l-IMF fi programm sissa mhux forma ta' partecipazzjoni diretta finanzjarja, imma biex naqblu anki arranġamenti prekauzjonari ta' standby u qed diskutu ma la imf forma eh, preċiża ta' kooperazzjoni nistgħu nadottaw. U dana se nsibuh fl-aħħar stadji tal-programm. Grazzi. Grazie. Grazie. Marco Valli, grazzi President. Għandi żewġ mistoqsijiet tal komissarju Dombrospus, l għadda fuq il-paket finanzjarju. l għor net jena kontent li fil rapport Siemens għalet li jemżon bżonn garantixxu il-SMEs li jkunu green u anki social supporting factor biex natu spazju għal dawn il-kapitali un li se nkomplu fuq d-linja. U fil rapport lunes illi aħna votajna bħala Banking Union hemm parti illi juri illi it-titoli u l-assi ta' tini u tilet livell fil-Banek Ewropej. Jien naħseb li tkun ħaġa tajba namġ ħaġa f'dan is-suq għaliex hemm differenza ta' seba' biljuni bejn bejn pozitiv u negativ waqt li l-NPL huma taxi 10 jew 10, biljuni. U jiena nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni għandix f'moħħa tagħmel xi ħaġa u forsi mal eh, mal-ECB eh, eh, tagħmel xi ħaġa flimkien magħhom. U peress li tkellimna fuq l-Eurobond no skużawni, esbis jgħajt il-kellim, illi fil-fat huma bonds mu mhumiex bonds veri, għalix m'hemmx il-possibilità li wieħed jiskambjon bejn il pajis u ieħor, jek m'hemmx il riskju illi b'din il-proposta fuq il-kondivizjoni ta' riski eh, jekk jistax ikunem hemm problema ikbar fil-futur jekk ikun hemm xokk kbir fuq zona żona euro għax hekk ma jkun strumenti li huma kapaċi jilqaw għal pressjoni ta' swieq, allora ikonna e, e namlu ġestjoni tal swi b'riformi li mumiex e, ċari, li mumiex popolari kif inti għat Firenze fl-aħħar diskors irridu nsibu soluzzjoni biex ikun hemm kondivizjoni għaliex inkella xi pajjiż fil-kriżi li jmiss jista' jkun li kollu jissepara mhux biss għal pajjiżi ma l-Unjoni Ewropea biex għardu nifmu jekk aħna sejrin f'dik id-direzzjoni jew u se jkunu fil-fatt il-popli eh, eh, illi jitolbu illi joħorġu mill-sistema tal-Eurozone. Uh, okay, um, uh, thank you for... Ejwa, iva, grazie għal-mistoqsijiet. Uh, uh, mela, naħseb l-ewwel Mistoqsija kienet iktar isa komment fuq dan il-fattur ta' appoċ, aħna Iva edin natu appoċ u edin naħdu kol ma' rapporter Sur Siemens biex niprofaw nsibu soluzzjoni konkreta. Umbat, edin niprofaw nsibu dan il-supporting factor u kol bazat fuq eh, fattur ta', ta appoċ ta' l-SMEs xi ħaġa li teżisti diġà eh, fejn għandhom xaqsmu rekwiżiti ta' kapital meta jsir self lill smes Ovvjament iridu wkoll inżommu f'moħħna li hemm dan il-qasam prudenzjali illi l-aspett green mhux dejjem ifisser illi ma jkunx hemm riski u għalhekk irid ikun hemm kalibrar adattat f'din il-proposta. Mbagħad dwar it-tini parti tal-intervent tiegħek li kellha aktar mistoqsija waħda. L-ewwel fuq l-azzjoni livell tlieta li hija wkoll parti mill-azzjoni supervizorja fuq l-assi. Din hija xi ħaġa wkoll li semmitu ukoll fil-komunikazzjoni tal-Unjoni Bankarja tas-sena l-oħra f'Ottubru. fuq il-trading book tal-banek li wkoll għandu ċerta riskju għalhekk għalek tiġi indirizzat u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm reviżjoni ta' dan l-aspett taħt ukoll il-pakkett bankarju xi ħaġa li teżisti diġà taħt il-pakkett li ressanna fl-2016. Għada d-dejja il-ħidma fuq eh, il-kalibrar ta' dan eh, l-aspett importanti u għalhekk hemm bżonn li naħsbu kif eh, san indirizzaw dan il-punt eżattament, pero fil-verità diġa huwa parti mill-proposta tagħna. Umbat fuq sovereign bonds u, u l sekurtajiet eh, marbutin ma' dan. Fuq it-telf ukoll. U soluzzjoni biżata fuq is-suq. Din hija xi ħaġa li għalina hija utli biex nindirizzaw l-aspett sovran tal-banek u l-investiment fil-banek minn flok illi ikunem investiment f'kull suq sovran separat. U b'dan il-mod ikun hemm prodott iktar diversif diversifikat eh, skont il-19 il-membru taż żona euro nafu illi għat hemm ħafna kautela fuq din il-proposta l-istati membri u l-partijiet interessati u koll u madaxin inkwetati u emminet jaħseb u koll illi sa jinbidel ukoll il-trattament ta' sovereign exposures din hija proposta u eh, li ma tikkonkludix l-ebda minn dawn l-elementi. u għalek din il-proposta t titħares, irridu nħarsu leha b'mod separat. Grazzi ħafna, Iva. Mela, Sur Bernard Monu. Grazzi ħafna, President, eh, Sur Vice President, Lodwa Tajba. Fid-dawl ta' sanzjonijiet tal-Istati Uniti tkun demokratiku jew repubblikan eh, din hija sfida reali għal kumpaniji Ewropej. Meta taħseb fuq 9 biljoni ta' euro eh, Stati Uniti fuq il-bank ta' eh, PNB Pariba Umbat naħsbu fuq l-intħil f'Sudan u pajjiżi oħra m'għandhom xejn saqsmu dan il-bank u anki rajna fil-Latvja. Bank ieħor eh, għarax eh, ġara wara illi l-Istati Uniti ħarġu bil-mużuri eh, tal-ġdida tagħhom u għal daqstant għanna bżon naraw l-SSM u kif qalet is senjura Beres tkellmet fuq dan il-punt, anki ix-xar li għadda Eh, dawn is-sanzjonijiet arbitrarji kontra kumpaniji eh, Russi, speċjalment wieħed tal-azzar. U dawn is-sanzjonijiet iżidu eh, fuq il-fatt li forsi da ma jkunux jistgħu jħallsu id-dejn tagħhom. U għalhekk din dawn isob qed jixtiequ jkollhom krisi bħalma kellna fl-2008 u l-Amerikani mod unilaterali jixtiequ jagħmlu sanzjonijiet kontra l-Iran u għalhekk il kumpanji Ewropej eh, għedin jaraw ruhom fi xifer tal-irdum hawnhekk ikom ħabba id-dejn li għandhom bżonn kopru. u għalhekk aħna Franza aħna tibatu wkoll mħabba Elstrom u mbagħad Elron u Weltcom li fallow fuq is-swieq eh, eh, internazzjonali fuq l-2002 U għalhekk se jiġri jekk ikun hemm kumpaniji kbar tal-enerġija jew forsi wieħed illi jipproduċi il-vetturi illi sipruħu mill-lejla nar sottomessa għal stazzjoni ta' Amerikani u għalhekk nimmaġinaw l-effett domino meta se jiġri waqt wara ikun hemm il-sanzjonijiet Amerikani u aħna se nagħmlu jekk m'għandniex id-dispożizzjonijiet f'posthom u l-konsekwenzi li ma se jkunu destabilizzazzjoni ta' żona euro. U għalhekk l-istrument tiegħek issa tal-li blocking regulation tajjeb pero mhux biżejjed u dim dan il-riskju sistemiku. Intkom xtaħsbu pala komissjoni fuq dawn il-riski imħabba sanzjoniet unilaterali tal-Amerikani. Intkom qed tieħdu dan, dan it-teddid bis-serjeta? u fil-Bank fil-Bank Ċentrali Ewropew xed jagħmel. Nistgħu nilqgħu għal din l-isfida tal-Ewropa f'periklu. Grazzi. Dak beġiba tiegħek. Uh, well, uh... Grazzi. Mela. Din hija mistoqsija komplikata għaliex jeżistu numru ta' diffikultajiet fuq il-relazzjoni ta' kummerċ tagħna mal-Istati Uniti. Inkluż il-perspettiva l-impożizzjoni unilaterali tal-tariffi fuq l-azzar minn Ġunju ukoll u anka l-aluminium tafu li aħna rnexxinna nizgbu numru ta' estensjonijiet, pero qegħdin nenfasizzaw illi hemm bżonn soluzzjoni eh, permanenti ma nistgħux noqogħdu nħarsu din is-soluzzjoni kull ftit xhur. Din aħna u koll edin nikkomunikaw mal-autoritajt fl-Istati Uniti biex naqsmu dan it-tħassib, mux biss il-Komissjoni man kostituzzjonijiet oħrajn. Issemma u koll l-Iran, l-Istati Uniti li sar tirat u koll mil-ftejn ta' l-Iran, din u koll toħloq tħassib fl-Unjoni Ewropea għaliex aħna din qed narawha bħala preċedent perikolus dan it-tip ta' irtirar minn ftehim internazzjonali minkejja illi hemm illi l-Aġenzija Internazzjonali Nukleari konfermat kemm il-darba li l-Iran qiegħda tirrispetta dan il-ftehim li qed anka jiġi limitat il-programm eh, nukleari fl-Iran hekk kif kien mitlub Għalhekk li nħarsu lejn l-impatt ekonomiku u anka l-impatt tas sanzjoni tal-Istati Uniti kontra l-Iran u anka l-effetti estraterritorjali u fuq il-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea inkluż is-settur finanzjarju tal-Unjoni Ewropea, l-kumpaniji li hemm fiħdanu. Forsi il-blocking regulation ukoll jista' jkun mod ta' kif aħna nindirizzaw din il-kustjoni anke s-settur bankarju fejn għandu x'jaqsam exposure wkoll għal sistema bankarja tal-Istati Uniti u anka transazzjonijiet finanzjarji. Dawn huma numru ta' kwistjonijiet diffiċli li rdu jiġu indirizzati u għalhekk qed bħalissa qegħdin naħdmu dwar kif aħna nistgħu propjament indirizzawhom dawn il-kwistjonijiet. mbagħad. kwistjonijiet marbutin mal-infurzar tar regoli kontra l-ħassil ta' flus u għalhekk jiena xtaqt ukoll nenfasizza li importanti li jkollna sistema kredibbli fl-Unjoni Ewropea sabiex tindirizza dan it-tip ta' tassib fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma nistennew li jsiru azzjonijiet minħata tal istati Uniti. Is-Sur Hayes Viċi President, nil-aklura f'dan il-komitat jien għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel fuq il-programm pubblikat mill-Kommissjoni fuq il-pjantazzjoni tal-servizzi tal-konsumatur. Bħalissa ma jeżistix su waħdini fu assigurazzjoni, anka ipoteki, dan ma tantx jeżisti allura. Lima kwistjonijiet sajna taw priorita biex dan il-qasam jimxi l qoddim Importanti ħafna illi nkunu iktar ambizjużi, pereżempju f'pajjiżi l livellu ta' 3.2 meta l-medja fl-Unjoni Ewropea ta' 1.8 hemm bżonn li jkun hemm reġims ta' evalwazzjoni anka eh, f'interess tal-konsumatur sabiex il-prezzijiet ikunu aħjar ukoll il-konsumaturi. Għalhekk x'inhuma l-prioritajiet tiegħek eh, fil-mandat tiegħek f'dan il-qasam mod partikolari. Imbagħad punt ieħor Il-Parlament ħadem ħafna fuq il-kompromessi tal-Money Market Reform għanna regolament illi huwa importanti ħafna biex aħna naqsu r-riskju sistematiku anke waqajna lura meta tqabbilna mal-Istati Uniti għalhekk importanti illi nifokaw fuq dana u kollegi wkoll eh, kollegi illi għandhom ċerta tħassi fuq il-ħidma tal-eżma li tider li qed tingħata anka appoġġ mill-Kummissjoni, m'hemmx proposta mill-Kummissjoni laqas mill-Parlament, m'hemm l-ebda tip ta' emenda. Il-press issa ġiet aċċettata, però l-mistoqsija u hija waħda importanti hija huwa raġonevoli li nieħdu deċiżjoni livell wieħed fi ħdan livell tnejn meta l-kolleġislaturi min jagħmel id-deċiżjonijiet li anke walet mill-ċittadini ma ħadd ma jagħti kasom. Dik il-mistoqsija tiegħi. Tajjeb, mela. Fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek fuq il-servizzi finanzjarji tal-konsumatur u l-pjantazzjoni. teżisti proposta leġislattiva fuq il-pagamenti transkonfinali illi testendi dan il-prinċipju ta' pagamenti Ewropej fil-Unjoni Ewropea kollha u għalhekk nittamaw illi il-Kumitat Ekon ukoll se jaħdem fuq dan il-fajl biex niżguraw illi dan ikun adottat fih dan il-mandat preżenti għaliex din hija mm, xi ħaġa ta' benefiċċju għal din it-tip ta' integrazzjoni tas-swieq. Mbagħad mm, f'Diċembru ta' sena l-oħra ħloqna wkoll grupp ta' ħidma u grupp ta' esperti illi jaħdmu fuq dan il-pont kif tindirizza l-obbligazzjoni tal-konsumatur, l-identifikazzjoni u anke possibilitajiet oħrajn Wieħed mill-ostakli eh, għal dan it-tip ta' suq transkonfinali huwa li tkun taf minnu l-konsumatur tiegħek u għalhekk irridu nifukaw fuq dan anke fejn għandu xaqsmu transazzjonijiet transkonfinali. Hemm ukoll proposti biex jitneħħew l-ostakli transkonfinali għal dispożizzjonijiet ta' servizzi finanzjarji, per, per eżempju il-PEPS, li huma żviluppati f'numru ta' stati membri u mbagħad eh, mhux daqshekk żviluppati eh, f'stati membri oħrajn dawn it-tip ta' pjanijiet ta' pensjoni li wkoll huma benefiċċju tangibbli għal konsumaturi. Dawn huma importanti wkoll għall konsumaturi. Għalhekk aħna min-naħa ta' kummissjoni qegħdin niżguraw li jkun hemm dan is-segwitu ambizzjuż fuq dan il-pjantazzjoni li semmejt inti u mbagħad fuq il-money market funds fuq il- dan il-mekkanizmu kien hemm diskussjonijiet u kif tafu il-servizzi legali tal-Kummissjoni b'mod partikolari għamlet analiżi anke fuq il-perspettiva tal-eżma illi dan il-mekkaniżmu mhuwiex kompatibbli mar regolament tal-MFF U kif tafu servizzi legali tal-Kummissjoni għalet eh, anzi għamlet l-opinjoni tagħha eh, pubblika minħabba li ntalbet din it-tip ta' informazzjoni mill ċittadin u għalhekk din l-informazzjoni tista' tinqasam ukoll mal-Parlament Ewropew u anke ma' partiti interessanti oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna u kif tafu koll iddiskutejna fil-parlament dan il-punt u hemm opinjonijiet differenti fuq dan. Um, Jonas Fernand Jonas Fernandez. Sur Fernandez. Lodba tajba u grazzi ħafna, President. Eh, mela, dejjem kuntenti aħna li nistaw nil għaw kawnek tajjeb illi nużaw il-fatt l ta' hawnhekk mana biex nitkellmu fuq il-fatt tal-impenn pubbliku tal-Kummissjoni biex trasmetti eh, informazzjoni lil elturi kollha għax aħna unek għedin naħnu kem fil-Komissjoni kif ukoll fil-Parlament Ewropew. Mela, jeżisti regolamenti li l-Komissjoni eh, prezentat l kolleġislaturi l konsilu u l-Parlament sentin u nofs ilu. Sentin u nofs ilu, iġifiri nofs tal-leġislatura tagħna ġifir 30 il-xar regolament illi uh, tiġi paralizzat hawnhekk fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill. Imma jgħad paralizzat iktar fil-Kunsill għax aħna naħdmu ħames xhur ma kellna biss laqa waħda biss ta' Shadow Rapporters. L-aħħar laqa ta' Shadow Rapporters fuq dan ir-rapport li din nitkellmu fuqu naħseb kollha jafu din nitkellmu fuq eh, l-ebis kien fil-13 ta' Deċembru ta' ta' sena l oħraġ fil ħames xhur ilu u m'hemmx data fil-kalendarju tagħna biex ikun laqa oħra fil-futur, ġifiri fil-ġimgħat li ġejjin. U għalhekk nitlob li eh, nisfruttaw, nużaw din l-opportunità li qiegħed hawnhekk int magħna biex nkunu nistgħu najdu illi maħniex kapaċi għawnek li navanzaw fil-diskussjoni fuq fal tant importanti Fal tant importanti għax aħna avanzajna ħafna fuq l-Unjoni Bankarja, għandna risoluzzjoni komuni, għandna supervizjoni komuni, għandna l-istess qafas regolatorju għall-Unjoni Bankarja, imma jekk ikun hemm problema fl-attività bankarja mħabba din is-supervizjoni Ewropea, min se jħallas dawk illi qed għandhom id-depositi tagħhom eh, fil-Banek tal-Unjoni Ewropea u għalek dan huwa fajl importanti ħafna u għalhekk hemm bżonn naraw kif l-awtoritajiet Ewropej se jsolvu if pereżempju l-Banko Popolar. Jekk ma jkunx hemm min jixtrih, id-depożitanti Spanjoli se jkollhom jassumi responsabilità ta' deċiżjoni li Brussell ħadet u wkoll il-Portugal. U għalhekk għanna bżon, għanna bżon nimxu l-qoddim jek le passi l-ura se, se nieħdu u għalek għanna bżon nidalagalaw u niproponu eh, soluzzjonijiet, miżuri differenti biex niprovaw nħaffu l-qoddim il-negozjat inkom ta' fu l-grupp tal-ħodor il-gwe għana provajna jkollna għafas biex negozjaw anki l ppe U għalek dan kien fi Deċembru u sissa mannix tweġiba u l-ar ħaġa hija il l-Kunsil se jkollu laqa il-xar id-dieħla u naraw jekk jistax joħroġ xi ħaġa. U lek le ma nkunux rispondejna li ċittadini tagħna u nirringrazzjak. Uh, well, uh, on this, um, uh, I can... Mela, fuq dan Kull ma nista' nagħmel għalli li naqbel, sfortunatament ma kienx hemm biżejjed progress fuq dan il-fajl minn 2015 meta tresqed din l-istess proposta. Kif tafu wkoll Ivvalutajna anka minnaħa tal-Kommissjoni dwar li ma kienu raġunijiet li zammu din il-proposta lura. U anka kwistjonijiet morali illi jissemmew anka f'Ottubru tas-sena l-oħra anka proponejna dejat ġodda u anka kena laqat fuq livell nazzjonali biex niddiskutuhom. Kif anka per eżempju sta jkun hemm introduzzjoni iktar gradwali tal-IDIS l-ewwel ikun hemm stadju wieħed eh, b'appoġġ ta' likwidazzjoni u anke jkun hemm kondizzjonijiet dwar kif tersaq minn stadju wieħed għal stadju tnejn mingħajr sistema mutwalizzata fl-Unjoni Ewropea. Però l-ambizzjoni tal-Kummissjoni tibqa' dik li kienet li jkun hemm sistema Ewropea, però aħna lesti illi naraw kif nistaw nilħu din il-mira. Aħna nittamaw xorta li l-idejat li aħna ressaqna s-sena l-oħra nistaw nużawhom bħala bażi ta' kompromess. Fil-Konsil jider illi l-affarijiet eh, mixin tajjeb anka fil-grupp ta' ħidma u anka il-komunikazzjoni tagħna fuq il-finalizzazzjoni tal-Unjoni Bankarja wkoll ta' spin tal-qudiem il din il-ħidma u bħalissa l-Presidenza tal-Bulgarija wkoll qed ħares lejn dan il-punt anka mill-lat politiku. Ovvjament xorta għatem opinjonijiet differenti bejn l-istati membri, però bħala kommissjoni aħna xorta impenjati lejn din il-proposta u illi anka niffaċilitaw il-ħolqin ta' kompromess. Grazzi ħafna, kommissarju, jiena eh, verament naqbel illi diffiċli ġustifika mhux li hemm opinjonijiet differenti imma li m'hemmx laqat biex dan il-punt jiġi diskuss. Il-mira tagħna hija li naħdmu u li naħdmu li nsibu biex nsibu kompromess, ikunu xikunu dawn il-kompromessi, għalek eh, nivvutaw, pero meta nipparalizzaw il-ħidma ta' tim ta' negozjati din mhux xi ħaġa ġusta. Il-kellim li jmiss. Grazzi. Sur Vice President tista' jekk joġbok eh, titkellem dwar l-effett ta' Brexit fuq il-servizz finanzjarji u l-progress f'dan il-qasam. Forsi tista' tagħtina aġġornament u informazzjoni dwar kwistjonijiet illi ġew indirizzati u l-kwistjonijiet li għatfadal jiġu indirizzati. u mbagħad mistoqsija oħra fuq il-tnaqqis tar riskju u l-qsim tar riskju li huma bbażi wkoll tal-Unjoni Bankarja Anka minħabba l-avvenimenti fl-Italja sa nħoss li hemm iktar riskju din hija wkoll perċezzjoni tal-swieq għaliex l-interessi qegħdin eh, jitilaw bil-mod ma qegħdin jitilaw għall-Italja u anke l-Greċja. Ma tantx jisu hemm l-aptit li jkun hemm sim tar-riskju bħal pereżempju f'pajjiżi bħal Ġermanja, l-Olanda u anke l-Awstrija. Allura kif se nindirizzaw dan ix-xenarju li ma tantx huwa sabiħ fl-opinjoni tiegħi? Mela, fuq l-ewwel punt li semmejt inti dwar il-Brexit il-ħidma hija kontinwa, hija dejja U jiena sa nifoka fuq eh, settur finanzjarju għaliex dan fl-ħar mill-ħar huwa l-qasam ta' responsabilità tiegħi. Li għamilna fix-xhur li għaddew huwa li aħna ħloqna dawn il-preparedness notices mm, illi jagħti wkoll gwida lill istituzzjonijiet u l-parteċipanti tas-suq dwar kif jippreparaw eh, irwieħhom għal dan ix-xenarju tal-Brexit. U apparti minn hekk ftehim biex jinħoloq grupp bejn l-ECB u anke l-Bank of England biex jkun hemm diskussjoni fuq il xenarji tar-riskju fid-dawl tad-data ta' Marzu tal-2019 tal-Brexit fuq eh, anka l-effetti li jista' jkun hemm jekk ma jintlaħaqx ftehim. Il-mira tal-Kummissjoni u anka tat-tim ta' negozjati huwa li jkun hemm eh, ftehim tal-Brexit, però kif ta' fuq ukoll hemm eh, dan il-ftehim politiku fuq it-tranzizzjoni li wkoll li jista' inaqqas daqsxejn itħassib biex dak li jkun il jaddatta. Però dan kollu jaqa' taħt il-ftehim in ġenerali, ġifieri li ikun hemm dan il-ftehim tartirar u li fuq dan il-ftejm għadhom għaddejn id-diskussjonijiet fuq kwistjonijiet pereżempju l-fruntiera mal-Irlanda u kif din għandha tiġi indirizzata b'mod attattat anka relazzjoni mal awtoritajiet tad dwana tar-Renju Unit fil-futur il-ħidma għadha għaddejja importanti illi nagħmlu progress għaliex marzu tal-2019 eh, dejjem nisa iktar viċin u ma fadalx ħafna żmien lanqas. Umbagħad mistoqsija oħra fuq it naqis tar-riskju anke l-qsim tar-riskju l-iżviluppi li kien hemm ċerta pajjiżi bħal l-Italja aħna ma nikkummentawx fuq proċessi tal-istruttura ta' gvernijiet u kif jiġu stabiliti gvernijiet fl-istati membri, dawn huwa proċessi kostituzzjonali mhumiex xi ħaġa li nikkummentaw fuqha li qegħdin ninfasizzaw eh, min-naħa tagħna huwa li importanti illi jinżommu ma' disċiplina fiskali, ma' partikolari b'eżempju l-Italja, illi tkompli tnaqqas il-deficit budgetarju u anka d-dejn pubbliku. Għaliex dan huwa fattur ta' riskju li jaffettwa l-ekonomija, kien hemm anka diskussjonijiet mal-gvern Taljan ehm, preżenti u bilna fuq dan, fuq, fuq dan it trajettorja u għalhekk importanti illi nibqgħu mixin fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Is-Sur Paul Tang. Grazzi President, grazzi wkoll lill-Kummissarju tal-Qija hawnhekk. l dan il-Kumitat diġa adotta rapport fuq il-finanzjar sostenibli hemm il-pjantazzjoni tal-pjantazzjoni tal-Kummissjoni li wkoll nilqgħu u ħajkun hemm appoġġ ukoll mill-Parlament Ewropew, però hemm bżonn li jkun hemm eh, bidla kbira fis-settur finanzjarju, bidla li għada ma bdietx u il-bidla Eh, li sa tipproponu fil-23 ta' Mejju jekk din il-bidla u xwiesa biżejjed nittama li tista' sselħilna daqsxejn moħħna. Per eżempju, ħana tiftit eżempji fuq il-green assets illi ma, ma jinkludux aspetti oħrajn, per eżempju il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, jekk tħares lejn dawn it-tip ta' assi biss, allura x'ħan għamlu bil-fatturi l-oħrajn u għalhekk importanti li nenfasizzaw dan. Imbagħad punt li jmiss li mhux qegħdin ninkludu il-strengthened assets anka kif dan jorpot ma l-aspetti tal-klima għalfejn nifukaw fuq tip tassi u mhux oħrajn. Importanti illi l-investituri ma jqisux biss l-implikazzjonijiet finanzjarji tar-riski ESG, però anka li jkun hemm eh, dawn ir-riski li jiġu preżentati wkoll qudiem in-nies illi jirrappreżentawhom għalfejn mhux qegħdin ninkludu l-banek li xorta għadhom importanti fis settur finanzjaru fl-Ewropa dik hi s-sitwazzjoni. Għalfejn mhux qed inkunu iktar wisajn fl-approċċ tagħna u ninkludu anke l-asset managers u anke l-fondi tal-pensjoni u qegħdin li ma taw ruħna b'dan il-mod. Uh, okay, uh, so for... Tajpis, mela, l-ewwel net Grazzi ta' dan l-appoċ fuq eh, pjantazzjoni ta' finanzjament sostenibli u fil-fat l-intenzjoni tagħna hija li konna eh, segwitu ambizzjuż u wiesa ta' dan il-pjantazzjoni kif tafu kellna grupp ta' livell oli illi prepara rapport u l-intenzjoni hija illi nsegwu b'xi mod jew ieħor dawn ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin li hemm fir-rapport. Iġifiri, għedin nitkelmu fuq rapport wiesa. Issa, nixtieq nitkellem fuq ċerti punti b'mod speċifiku. Fuq eh, taksonomija. Dak illi din niproponu attwalment huwa illi nwafqu struttura gvernattiva ta' taksonomija u mbagħad meta ikun fil-post ikunu jistaw jaħdmu fuq taksonomiji konkreti u aħna indikajna illi naraw it-tibdil fil-klima u li bħet taffi l-risultati eh, tal-tibdil fil-klima tkun waħda mill-affarijiet l-iktar importanti tat-taksonomija xi tant importanti għall-iżvilupp ta' taqsimiet favur l-ambjent tal-pjantazzjoni finanzjarja ta' sostenibbli tagħna u mbagħad testendi l ħidma tagħha l-oqsma oħra li għandhom xaqsmu mal-fatturi favur l-ambjent. U da se jkun ċar ukoll fil-proposti futuri tagħna nibdob b'strutturi gvernattivi kif għadd nagħmlu tajjeb għat tibdil fil-klima. u mbagħad nkunu nistgħu nestendu għal oqsma oħra. Jekk jew hekk, fuq l-stranded assets lan tal-pakket huwa jinfaċilitaw din it-tranzizzjoni u l-użu u man ma nkonniex ir-riskju illi il-kumpaniji kollhom dawn stranded assets u għalhekk naraw kemm nistgħu niżviluppaw din l-istrateġija iktar fuq il-fiduciary duty attwalment dan għandu x'jaqsam mal-managers tal-assi, il-fondi tal-pensjonijiet, kumpanji illi ġestixxu il-flus tan-nies illi jinvestu il-flus tan-nies meta jeżistu għażliet differenti mhux dejjem hu l-każ fuq is-settur bankarju normali, ġifieri wieħed għandu ikun klient ta' bank ikollok il-savings account tiegħek ma tantx ikun hemm għażla fejn wieħed ikun jista' jinvesti il-prodotti finanzjarji imma jekk il-banek jibdow jaġixxu bħala asset manager u jipprovdu xi tip ta' banking eh, privat dan huwa qasam fejn mill ġdid nistgħu naraw kif nistgħu inkopru dan il-qasam u aħna lesti illi niddiskutu fuq dan il-kunċett u l-tip ta' servizzi speċifikament provduti. Kifat, l-intenzjoni tagħna hija illi konna segwitu ambizzjuż u nistennew bil-ħerqa illi naħdmu mill-qrib ħafna mal-Parlament Ewropew biex dawn il-files eh, isiru realtà. Grazzi. Thank you. Grazzi Thomas Mann is-sajmes. Grazzi ħafna President, tal tajtni l-kelma, Sur Kummissarju, ovvjament inti smajt kemm hemm appoġġ b'saħħtu għal ħafna mill-idejat tal-Kummissjoni. Imma aħna għamminija ċara wkoll dak illi aħna nasbu li ma prioritajiet. Xaqt nitkellem fuq żviluppi oħra li għandhom xaqsu mal-Unjoni Bankarja se jkun hemm skemi ta' assikurazzjoni ta' depositi fejn il-konsumaturi għandhom bżonn ikunu protetti jekk ikun hemm insolvenza ta' bank imma kollha jibżgħu fuq il-mutilizzazzjoni ta' telf. Waħda mill-kundizzjonijiet mhijiex illi dawn il dan is-self ħażin, dan is-self negattiv jiġi imneħħi, jiġi eliminat Hemm stimi differenti jiena smajt bejn 760 eh, biljun li mija ċifra s-sowa. Mumiex affarijiet li jista' jagħmilha il-Bank Ċentrali Ewropew min se jgarantixxi illi l-investiment tal-investituri jew tal-kontribwenti mhumiex qed jiġu abbużati u jiġu biex jgħinu il-banek eh, dajfiniti fuq l-Italja dekkamat illi ma tistax tiġġudika skont il-gvern fejn il-populisti provaw jibnu gvern. Waħda mill-ewwel affarijiet li qalu u hija illi għandhom bżonn il-kanċellazzjoni ehm, tad dejn u ma nafx se jgħidu il-Gregi u l konsekwenzi li ma se jkunu hemm iż-żieda fil-riskju fuq kemm jott il-kreditu dan huwa riskjuż ħafna u l-Bank Ċentrali Ewropew qed tixtri t titli Taljani u x'taħseb il-Kummissjoni fuq dan hija opposta u fid-dawl tal-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropea mintkom se tajdu li jintkom għandkom bżonn tieħdu pożizzjoni biex naqsu id-deficit però mbagħad għandkom bżonn tajdu illi mbagħad ikun hemm kanċellazzjoni tad-dejn din hija xi ħaġa illi wkoll tiġri f'pajjiżi oħra aħna kritikajniehom u ma nistax nagħmlu eċċezzjoni mill-Italja. Kummissarju, mela, Kien hemm ħafna mistoqsijiet issa l-ewwel fuq il leaders u fuq il-mutilization u r-rabta ma' tnaqqis tal-MPLs fis-settur bankarju. Jekk niddiskutu mod iktar gradwali kif nistgħu nintroduċu leaders u nibdew bid-dan l-appoġġ ta' likwidità u mbagħad immorru fl-istadju tnejn it-tnaqqis ikun punt li jista daqis tal-riskju jkun punt li tiġi diskuss. Issa fuq iċ-ċifri, iċ-ċifri mit-tieni progress report tal-MPLs e, semmu 910 biljun euro, iġifiri jista jkun hemm differenzi f'metodoloġija skont is-sorsi konna naraw, imma naraw tnaqqis sostanzjali tar razzjo ta' 6.7 fil-mija Eh, fil-qoċċata tal-kriżi għal 4.4%. Issa imma il-ċifri ikunu aġġornati għada jekk ma nissejjer żball. U għalhekk dawn forsi mhumiex iċ-ċifri l-aħħar ċifri l-iktar reċenti ġifiri imma għada se jkollna l-iktar ċifri reċenti. Issa fuq dik il-mistoqsija li semmejt int fuq il-230 biljun ta' debt relief illi suppost ġie mitlub anki l-partijiet jagħmlu parti mill-gvern basikament qalu illi eh, dak li għam sejjes fuq dak li huwa sejjes din iċ-ċifra xi abbozz antik, ma tantx jagħmel parti mill-programm tal-gvern. also because it would be a paradox because those uh... Dan ikun paradoss li kieku għaz basikament dawn huma ċifri tal-Bank Ċentrali Taljan fejn hemm il-profitti tal-Italja, ġifieri tkun kontro produċenti l-ħaġa qed jgħid il-President. Wieħed ikollu jara dak li qegħdin naqraw forsi tkun idea illi innaqsu it-taxxa minn dawn il-ċittadini li għandhom ħafna ġid forsi tkun idea tajba. Kollega li mis, grazzi ħafna President u l-odba tajba l kulħadd permetti li ngħid viċi President li nan nilqa l-impen tiegħek għal dak li huwa l-finanzjament sostenibbli li inti semmejt bħala waħda mill-prioritajiet tiegħek u jiena nistenna bil ħafna proposti tiegħek il-ġimgħa d-dieħla għal dik li hija taħsonomija għanna bżonn illi proposti tagħkom ikunu ambizjużi ħafna fid-daw tar rapport Scott Cato. Issa, nixtieq inwieġeb għal kollega fejn għat li tkun tista' taħmu fuq il-fatturi GSD jiena ma nafx eżatt tfisser ħaġa bħal din. Tkun f'dan il-mandat tinkludi dittijiet tal-bniedem standards minimi uh, eh, gvernativi, soċjali kif irrakkomanda r-rapport tagħna, naħseb li huwa important li nħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet anke fuq medda qasira ta' żmien, imma hemm ukoll perspettiva fuq meta twila ta' żmien fejn aħna għandna bżonn niżguraw li franziment favur l-ambjent ikun standard mhux bħal 99% ta' finanzjament sostenibbli li jesisti diġa, kif se tindirizzaw din il-kwistjoni diġa semmejt xi ħut minn dawn il-punti, imma Biex imur għattini punt tiegħi il-bieraħ diskutejna la bozz ta' rapport fuq regoli prudenzjali għal kumpaniji ta' investiment u l-kolleġislaturi l-intenzjoni tagħhom tagħhom fil-negozjati tal-mifet kienet illi l-qafas ta' ekwivalenza ikopri u koll iktar investiment wiesa u opportunitajiet ta' investiment tal parteċipanti fuq is-suq, imma smajna wkoll xi ħna illi argumentaw biex nelimitaw il-kamp ta' applikazzjoni u għalhekk u wkoll il-parteċipazzjoni futura ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk fil-kuntest tal-Brexit, il-Kummissjoni valutat l-impatt ta' limitazzjoni ta' ċess bħal din li huma l-implikazzjonijiet ta' CMU fejn nofs il kumpaniji ta' investiment edin fir-Renju Unit u eh, qed jagħtu alternattiva għal finanzjament li l-Unjoni Ewropea mhux se jkollha aċċess iktar jom u intat f'April l-24 ta' April is-settur privat għandu bżonn imexxi biex jiżgura il-kontratti jkunu jistgħu jkomplu ma jkunx hemm distorzjoni intat is-suq jista' jsolvi, ma tista' tallabora is-suq kif jista' jsolvi din il-kwistjoni fin-nuqqas ta' qafas regolatorju adattat x'edin tagħmlu kelkom laqat mal-kanċillier kelkom laqat mal-Bank of England u jekk kelkom dawn il-laqat x'kien ir-riżultat u nagħlaq u jekk imur lura President tal-punt malajr malajr l-aħħar wieħed bħala tweġiba għal mistoqsija ta' Brian Hayes jiena nifem il-kwistjoni ta' eh, fondi eh, ta' swiq tal-flus imma jekki, dak dan huwa puntant importanti l-Komissjoni għaliex ma daħlitux fil-proposta biex hekk ikun kieku kien ikonna dibattitu xieraq. Uh, ok, so uh, indeed. Uh... Mela, Iva, ir-replika, il-Komissarju, ħafna mistoqsijiet, Iva, issa l-ewwel fuq il-finanzjament sostenibli u it-tassonomija. Kifat l-ewwel fuq it-tibdil fil-klima u mbagħad l-estensjoni għal fatturi oħra u meta. Dan jiddependi ovvjament mix-xogħol leġislattiv. Għax dak li se nresqu bħala proposta leġislattiva mhijiex it-tassonomija per se, imma struttura ta' gvernanza ta' tassonomija u għalhekk fil azzjoni tagħna għandna sitwazzjoni pjuttost ottimista imma jekk seħħ fil-fatt u jekk ix-xogħol leġislattiv jiġi konkluż eh, f'temp ta' sena nkunu nistgħu ngħinu tassonomiji fl-ewwel terz tal-2017. Kifat forsi dan huwa xenarju ottimista, imma jiddependi mill-proposta ta' leġislattiva u l-proċess u jkun possibbli. Ovvjament ma nistax nantiġipa eżat il-ħeffa li se naħdmu fuq sonomiji oħra. Ma dinja l-idea, dinja l-proposta tagħna, l approċċ tagħna. Umbat, ovvjament, diskutejna diġà qabel bħala l-idea hija illi ikkonna pjantazzjoni wiesa illi kopri setturi differenti ta' servizzi finanzjari u tiżgura illi ikun hemm inċentivi għas settur finanzjarju u ċaqli lejn għanijiet favur l-ambjent u dawk sostenibbli. Issa fuq il-kumpaniji tal-investiment u revizjoni tagħhom u l-qafas ta' ekwivalenza minna valutazzjoni fuq l-impatt ta' diskussjonijiet imma l-iktar aħna minna valutazzjoni fuq il-proposta tagħna fejn maħniex qed nillimitaw l-dispożizzjoni ta' ekwivalenza qed nagħmluha ċara dak li hemm bżonn dawk li huma l-kriterji imma hemm mistoqsija usa għax fil-fatt qegħdin nisploraw l-ekwivalenza bħala qafas potenzjali għal kooperazzjoni finanzjarja mar-Renju Unit. Sissa nista' ngħid illi reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-ekwivalenza kienet waħda b'saħħitha iktar minn 200 illi benefikaw ħafna ġurisdizzjonijiet mill-ekonomiji l-kbar l-Unjoni Ewropea qed tiddependi ħafna fuqhom minn xi ġurisdizzjoni oħra u naħsbu illi l-ekwivalenza se jkollha rwol importanti ħafna fil relazzjonijiet finanzjarji mar-Renju Unit. L-idea mhijiex biex nirrestrinġu, anzi biex noħorġu b'mod ċar kif nistgħu naqblu fuq l-ekwivalenzi u ressaqna fil-fatt dokument is-sena l-oħra jew fl-2016. le, is-sena l-oħra illi uh, tkellem fuq l-approċ tagħna wara il-ħruġ tar-Renju Unit, ġifieri wara il-Brexit. Mbagħad fuq il-kwistjoni ta' kontinuità tal-kuntratt. Ovvjament hemm partijiet differenti ta' kuntratt imma għal pereżempju taqsima fuq il kuntratti ta' assikurazzjoni min-naħa tal-industrija. Hemm modi differenti, pereżempju nsibu soluzzjoni fuq livell nazzjonali fejn nistgħu nikkonsidraw it-trasferiment potenzjali għall entitajiet ta' bażati fuq l-Unjoni Ewropea u l-aċċess għal CCCPs u ċerti riski eh, din ukoll eh, jiġu indirizzati minn emir u t tini fażi u ovvjament irid ikun hemm ta' adattament għall infrastrutturi oħra u depożitarji u riski li mbagħad jiġu definiti però huma iżgħar bħala riskju għal stabilità finanzjarja dawn jistgħu jiġu wkoll trattati permezz ta' atti individwali fejn ikun hemm il-ħtieġa. Dan huwa wieħed minn loqsma fejn l-ECB u l bank of England hemm grupp ta' ħedma ta' bejnietom hawnhekk jistgħu jaħdmu huma għax dan huwa l-ek msejjaħ Cliffage effect li kieku Dak kien l-effett najdu l l ġifiri fxifer li ridum. U għal daqstant, għanna bżon niddiskutu da eh, mal-kolleġislaturi il-kwistjoni tal-mod espliċitu għal kanċellazzjoni tal-riskju fl-MFFs u dan ġie rifjutat mill-koleġislaturi u għalhekk dan huwa wieħed mill-argumenti illi aħna qegħdin nappoġġaw għax din il-prassi ma tikkorrespondix ma regoli tal-Unjoni Ewropea. imma di vatazzjoni ta' servizz legali huwa disponibbli għal pubbliku u għalhekk ma tantx għandna xinżidu. Grazzi. Thank you, Ludek Niedermayer. Thank you very much, Mr. Chair, and thanks, Commissioner. Grazie, grazie anche Commissario. Nishtiq nitkellem fuq il-bidu ta' dibattitu fuq il- -bidu, zmin u dinja limitazzjoni gravi. Imma jena nibżawis, wis miex mhix kwistjoni biss ta' żmien. E, peress li semmejt l-eżempju ta' Idis, nishtiq nelabora fuqha. Jena nibża illi fej wasalna miex konsekwenza ta' nuqqas ta' taftejim tekniku uh, jew ta' kalendarju, imma kwistjoni ta' fiduċa, fiduċa bejn il-gvernijiet u anki il-fiduċa f'ċerti strumenti. Anki strumenti li introduċejna l-SSM jew CRB. Irridu allura nindirizzaw il-problema tal-fiduċa baxxa. Allora nixtieq nistaqsik jekk kemx xi dossier li mhux imwaħħal fil-progress tiegħu illi jiddependi pjuttost eh, fuq il-kapaċità li jerġa' jkollna fiduċja u mhux e, biex nirrestawraw il- mezzi tekniċi ma propju l-fiduċa fuq l-SSM u CRB kif semmejt. Fuq din il-mistaqsija, dina hija mistoqsija li spess namlu bħala bilanċu lejn il-tnaqqis ta' riskju u jew jekk trid illi in, in, in insaħħu il-fiduċa u il-kondivizjoni tar-riskju. Hemm ftehim anki minnaħa tal-Ministri tal-Finanza tal-Unjoni Ewropea eh, tar-2016 fuq l-ekim sejjaħ roadmap fit naqis tar-riskju. U dan il-roadmap fih kollox u kull ma fih u għaffaċ li li jintlaħaq. u waħda wahda mill-iktar affarijiet importanti fija hija il-pakett bankarju. E, il-progress sostanzjali fit naqis tar-riskju kif ġi diskrit fil-roadmap tal-ministri. U dan jati bażi biex namlu progress anki issa fil-kondivizjoni tar-riskju u mod konkret aħna nħossu illi hemm kondizzjonijiet issa biex naslu għal ftejn fuq il-backstop ta' font ta' riżoluzzjoni singola u nittamaw anki li nimxu l-qoddim fuq l-ewwel stadju. Għaliex kien hemm diskussjonijiet anki fi snin xi tfisser verament it-tnaqqis tar-riskju, il kondivizjoni tar-riskju, definizzjoni ċara u naħseb illi aħna diġà tajna riżultati fuq it-naqis tar-riskju u tagħti anki bażi għal biex isiru passi oħrajn f'din id-direzzjoni. Grazzi. Hemm il-fiduċa mbagħad hemm anki l-preġudizzi li huwa element importanti ħafna. Kiku l-edis kienet teżisti f'dawn l-aħħar 20 sena kien ikun possibbli jisiri trasferimenti lejn Olanda u Ġermanja forsi. Ħafna drabi hija il-fiduċa manki il-preġudizzju. Alfred Sant. Grazzi. Lodwa tajba. Jien għandi tliet mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija l-iżviluppi tal-kripto moniti. I dawn jiġu diskussi hawnhekk fi Brussel, anki l-input u għed naraw li hemm ħafna xettiċizmu. Però hemm iktar fokus fuq il riski mill-folli fuq l-opportunitajiet. ċerti kontratti ta' derivati huma inqas riskjużi. E settur ta' servizzi jista' jibbenefika minnom mill-iskambi tal-kriptomoniti. X'inhuma il-vantaġġi minn punto di vista tal-Unjoni Ewropea għal dawn il-moniti u kif tevalwa il-progress. it tini mistoqsija. Imħabba l-istruttura u l-kultura negozjali, l-SMEs, specialment fin nofsinar tal-Europa, jimorru fuq is-self tal-banek hemm l-IPOs tal-SMEs li qed jiġġeneraw il-kriżi. E, e, Il-Komissjoni tajt li irridu nagħmlu iktar biex nappoġġaw il-listings fuq s-swi interni. X'tip ta' miżuri edha għandha f'moħħa l-Kummissjoni u u jekk għandhomx jekk se jiġu konklużi. U t-tielet mistoqsija hija Isegwi lil Nina Gill il-fuq l-assikurazzjoni li għandhom kontratti fir-Renju Unit. Il-kontinuità tal-kontratti hija kwistjoni importanti għaliex għax eh, hemm din natura transkonfinali. Però wara il-negozjati għal Brexit tista' tagħti garanzija lil ċittadini kollha Ewropej illi għandhom kontratti ta' pensjoni illi il-kontratti tagħhom se jibqgħu protetti legalment u se jkollhom titoli għal dawn l-azzjonijiet, għal dawn ismieħ, għal dan l-isma. Tajjeb. Mela, l-ewwel net fuq il-kriptomoniti fuq il-kriptomoniti enti taf li daġi riflessu kol fil-azzjoni fil-pjantazzjoni fintech. Allora xinu l-approċ tal-Unjoni Ewropea għal kriptomoniti u għanna nafu illi hija żvilupp promettenti ġdid u rridu naraw kif nistaw aħna nibbenefikaw minna U fl-istess ħin irridu nkunu nafu x'inhu riski u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea għamlet aġġornament tal-twissija għal ċittadini fuq il-kripto moniti eh, u saħqet fuq il-natura spekulativa u hemm riski li mhumiex protetti hija kwistjoni ta' talba u offerta u għedin jużaw l-investimenti fil-forma ta' kriptomonita. E fil-fat il-terminu il kriptomonita tista tqarra għax l-ECB per eżempju enfatizzat e, iktar minn darba waħda illi hemm moneta waħda biss fiż-żona euro u li hija l-euro. U nistgħu nitkellmu fuq assi kriptoassi jew kriptotitoli fil fat palissa qed isir anki ma' patura regolamentari għax anki dawn kriptoassi għandhom futures differenti u jistaw potenzjalment ikunu soġġetti għal eh, oqsfa legali differenti. Umbat hemm kwistjonijiet eh, li għedin jiġu ikkonsidrati fil- anti ħasil tal-flus fid-direttivi kontra l-ħasil tal-flus e, fuq l-iskambi fil-kriptomoniti. U dawn il-providers għandhom eh, eh, jiġu e, soġġetti għal il-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus. Allora ħafna kwistjonijiet illi irridu nżommu f'moħna meta niddiskutu l-iżvilupp tal-kriptomoniti. Mbagħad fuq il-kwistjoni tal-listi tal-SMI kif kont qed ngħid e se jkun hemm proposta aktar tard fix xar dafnan ix xar u l-idea hija li niffaċilitaw l-SMEs li jmorru fis swieq pubbliċi biex inkunu nistgħu nifaċilitaw it-kabbir tal-SMEs fis swieq. Din hija waħda mill-prioritajiet illi kienet fil-midterm review ta' CMU u għamilna proposta leġislativa se namlu proposta leġislativa fil 23 ta' Mejju. Umbat fuq il-kwistjoni tal-kontinuità tal-kontratti kif kont qed dinja waħda mill loqsma li bħalissa qed tiġi evalwata mis superviżuri u regolament u regulators. Anki hija parti mill-grupp ta' ħidma li semmejt aħna edin naħdmu biex nimminimizzaw il-tfixkil, pero nafu illi fin negozjati li għaddejjien aħna għadna ma speċajniex u għatem ħafna ħafna kwistjonijiet pendenti diffiċli. Għal daqstant mhuwiex faċli natu garanzija għax għadhom għaddejjin il negozjati u r-riżultat għadu mhuwiex 100% ċar. Pero għedin naħdmu biex insibu soluzzjoni ordinata u l-inqas tfixkil possibli. Grazie ħafna. kif stennejna, eh, kienet skambju eh, pozitiv u interessanti ħafna nishtiqni ringrazzja il-Komissarju Dombrovskis u nesprimi nerġa l-impen tagħna li se naħdmu kemm nifilħu f'dawn l-aħħar xhur tal-mandat biex nippruvaw nagħlqu kemm jista' jkun eh, dossier leġislativi eh, u potenzjalment kollha kemm huma dinja il-mira tagħna. Unittama li l-kollegi kollha se jaħdmu f'dan l-isforz importanti li huwa neċessarju biex inkunu nistgħu ntejbu l-kapaċità tagħna. Biex ikonna qafas regolamentari lejn il-tkabir u, l-istabilità u eh, l-integrità. Sur Kober, aħna, aħna diġa għalaqna. Dispjaċina qegħdin fil-żħin kien hemm il-possibilità tal the eye imma għamilnija, issa rridu nimxu għal punt li jmiss. Il-grupp tijak politiku diġa ta' tajnijom eh, ħin eh, bħall-oħrajn. Grazzi, grazzi kommissarju. Issa naddu għal punt li jmiss toqla ġen.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

Dear colleagues, Kollegi, sanaddu għal punt 11 fuq l-agenda. Nishtiq nilqa lil Jean Paul Gozez, illi intkom kolla tiftakru ta' fuq. Kien kollega preċedenti tagħna, illum qiegħed flikon bħala president tal-bord tal-EFRAG. Miaw għaw Sur Andrew Watchman illi huwa Chief Executive CEO tal-EFRAG u u president tal-grupp tekniku tal-esperti. Nilqakom it-nej, intkom tafu illi il kienem kwestjonijiet ta' kontabilità huma importanti ħafna fir wol tal-ikon, dan l-impenn tal-ikon huwa jider bħal fit-tim permanenti li għanna fil-ekon illi dana juri il impen eh, tal-standards internazjonali ta' riportar fl-Unjoni Ewropea, EFRAG fl-imkien mal-Fondazzjoni IFRES u jirċevi kofinanzjament tal-IOB u kienem anki smieħ regolari biex nkunu nistaw ikun hemm eh, standards dana eh, jimplementa talba tagħna li nirqawa u hija wkoll eh, fuqta għax efrak bħalissa edha toħroġ il-parir tagħha għal IFR 17 u il-parir tal-efrag għandu jkun lest fil-Deċembru tal-2018 u l-Parlament ukoll bħalissa qed tagħmel mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq din il dan is sujġetti importanti li huwa anki eh, eh, intis biex eh, jagħti input f'dan il-parir. Allora nil nilqawk għal dan l-iskambju. Unatik il-mikrofonu. Grazie ħafna, President. Jina ovvjament onorat u kontent li jatawnek u dim dan il-komitat fejn jiena kont eh, membru daw l-aħħar 10 snin, u ovvjament qed nara ħbieb hawnhekk nisli li naf u grazzi ħafna l opportunità li tajtna l Landru Watchman u Lili biex nitkellmu fuq dak li qed tagħmel li frag u kif taħsiba i fuq ir-regoli li tiġu eh, diskussi fuq il-lifres 17 jina impenjajt ruħi ma tejna kelli smiħ u dim dan il-komitat f'Mejju tal-2016 li nsaħħaħ ir-rabtiet mal-Parlament u provajt nagħmel hekk u naħseb illi żammejna dan l-impenn u jiena kuntent mix-xogħol eċċellenti illi l-Ifres u t-tim permanenti tiegħu ta' Theodor Storjan. L-ewwel nett nixtieq nitkellem fuq tliet punti essenzjali dak li qed tagħmel l-efrag attwalment fuq l ifres 17 u se nitkellem ukoll fuq IFRS 9 u l-istrument tal-ekwità fejn aħna qegħdin naħdmu wara talba mill-Kummissjoni biex nirrispondu għax xewqa tal-Parlament. Is-suġġetti ewlenin ma nafx fejni fejnu il-laptop illi qed jigwidana għal PowerPoint display tiegħi iva numru erba' jekk jogħġbok Mela, l-EFRAG għamet missjoni ta' interess ġenerali ta' servizz l-interess pubbliku Ewropew permezz tal laborazzjoni u promozzjoni tal-viżjoni Ewropea fuq l-informazzjoni finanzjarja tliet attivitajiet ewlenin huwa r-rwol ta' influenza fuq preparazzjoni ta' regoli ta' l-ifres, il-parir moti lill kummissjoni meta kien hemm l-adozzjoni u r riċerka ir-riċerka tal-EFRAG tikkontribwixxi biex nagħtu eh, post eminenti eh, lill-Ewropa fil-diskussjoni dinija. Il-programmi ta' riċerka huma laborati skont previżjonijiet ta' regoli minaħa tal-ISB kif ukoll bħala segwitu ta' konsultazzjoni pubblika biex nidentifikaw il-prioritajiet stess tagħna l-efrag avvanzat imma aħna nisaw dejjem niperfezzjonaw ruħna u għalhekk aħna fl-2017 um, kellna audit minn entità indipendenti indipendenti fejn ir-riżultat kien favorevoli publikat fuq il-website tagħna u aħna ovvjament se nitalmu minn dawn ir-riżultati għall strateġija tagħna u l-afrag fix-xhur li ġejjin se jkollha rwol tagħha fil-pjantazzjoni tal-Komissjoni Finanzjament u Tkabbir Sostenibbli kif ukoll l-efrag u dan huwa punt importanti l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Issa se niġi għal l-ifres 17. Eh, u li huwa eh, proġett ta' 20 sena li hemm bżonn jieħu post il-standard attwali ta' rifress erba' li ħareġ fl-2004 eh, don eh, u fejn kellna bżonn li jinbidel u li fress erba kien biss kienet soluzzjoni temporanja li tippermetti iktar diversifikazzjoni fil-kontabilità imma ovvjament eh, kien diffiċli illi niparagonaw iċ-ċifri imma li jes biex taqet rispondi għax xoqqa tal-investituri li konna paraguna ħjar u dan grazzi għal prassi imtejba ta' kontabilità. L-impatt tal-implementazzjoni tal-regoli ta il-ġodda fuq il-varjabli skont il-kumpaniji minħabba il differenzi sostanzjali illi jeżistu fil-prassi ta' kontabilità attwali li insibu skont ir-regoli nazzjonali u ħafna kumpaniji ta' assikurazzjoni se jiġu milquta minn din ir regola l-ġdida u l-FRS 17 se jkun bidla radikali għal dinja tal-assikurazzjoni l-implementazzjoni tagħha se jimplika investiment sostanzjali żmien u finanzjament. Edin taraw fuq l-screens il-kalendarju ta' ħidma li ġie fissat u fit-tmim tiegħu l-efrak ikun ħaraġ bil-parir tiegħu fuq il-kriterji ta' adozzjoni u jappoġġa ruħu fuq analiżi b'saħħtu ta' impatt. Nasbu li l-Kummissjoni tatna eh, skadenza itwal mis-soltu eh, meta mqabbel mal istandards oħra u aħna nixtiequ noħorġu bil-parir tagħna fl-aħħar tas-sen pubblikazzjoni ta' abboċ ta' parir eh, f'Settembru biex ikollna ikonna konsultazzjoni pubblika. Il-ħidma tkun tibqa' għaddejja wkoll matul il-pawża tas-sajf. L-huma l-operazzjonijiet li qegħdin nagħmlu f'din ir-reflessjoni fuq l-efres 17 l-ewwel net. Il-board eh, intaqa' ma' ħafna eh, partijiet interessati u laqa il-presentazzjonijiet minn kull, min kull persuna li intervenet jew kull kumpanija ta' assikurazzjoni pereżempju, u bħala kampjonarju nistgħu ngħidu li eh, kellna wieħed u dan għaddej biex, biex l-evalutazzjoni tal-impatt ikun wieħed effettiv. U aħna organizzajna u għedin organizzaw programmi ta' interview strutturati ma' l-utenti eh, tal- tas-settur tal-finanzi u se nwaffqu noti fuq il-suġġetti prinċipali dan huwa punt importanti jkun hemm qari eh, ekonomiku indipendenti fuq il-konsekwenzi li jistgħu joqtu l-industrija tal-assikurazzjoni Ewropea u dan ġie wkoll ordinat. Fir-riflessjoni ta' l-EFRAG u l-iktar mir-rapport ta' veċtat, ehm, għana ħriġna b'rapport apprezzament għabbasi ta' analisi ta' impatt wisa illi determina il-riski illi kunem konsekwenzi mux meċtiqin fuq l-istat finanzjarju u dan jista kollu xaqsam mal l-investituri kif ukoll l-investiment fuq medda twila ta' żmien il-prodotti u tarifikazzjoni stabilità finanzjarja kif ukoll il kompetitività tal-industrija tal-assikurazzjoni Ewropea Aħna nafu s-sew l-importanza eh, tas-settur tal-assikurazzjoni bħala investitur fl-ekonomija Ewropea kif ukoll bħala fornitur ta' protezzjoni għaċ-ċittadini u id-dinja tal-imprenditorjali u għalhekk l-apprezzament tal-kontabilità ta' ifri 17 mal-European Public Good huwa l-qalba tal-ħidma tagħna u fl-aħħar tal-analiżi għandna bżonn napprezzaw jekk il benefiċċji mill-applikazzjoni ta' ifri 17 u miex iva jowle iktar mill-spiża li se ġib magħha l-implementazzjoni tagħha għal dak li hija l-kwantità kif ukoll il-kwalità. U għalhekk ma' din, la, ma din dan l-apprezzament aħna wkoll minna valutazzjoni teknika ċfir l-aspetti tekniċi li jiġu konsidrati u dawn huma il-livell ta' granulalità u r rabta mal-modell kummerċjali tal-assikuratur, il- għasliet transitorji il-kontabilità ta' reassikurazzjoni b'mod iktar ġenerali qegħdin niċċekkjaw jekk ir-regoli tista' tiġi adattata u jekk l-informazzjoni ix potenti sinċeri u li wieħed jista' jafda fiha. Ħafna jaħsbu li fress batax se ġib magħha progress sostanzjali għal taħriġ finanzjarju Hemm ħafna mistoqsijiet pendenti li jitolbu wkoll analisi fil-fond u għalhekk eh, dinja dan huwa l-qofol ta' dak li xtaqt naqsem magħkom fuq f 17 u d-debattitu ovvjament sejtina l-opportunità biex nagħtu tweġibiet tal-mistoqsijiet tagħkom biex niraffinaw xi ftit iktar il-ħidma tagħna u eh, ovvjament nixtieq ngħidilkom ukoll kemmtejn fuq ir-riflessjoni għaddejja attwalment fuq l-Efres ehm, disa fl-Ottubru tal-2016 il-Parlament Ewropew saqsar il-Kommissjoni biex jiżgura ruħu li Efres disa kien favorevoli strateġija Ewropea ta' investiment fuq meta twila ta' żmien. Il-Kummissjoni talbet lill efrag biex toħroġ parir l-ewwel fażi diffiċli konsistiet fil-ġbir ta' informazzjoni u kena diffikultà addizzjonali li noħorġu b'definizzjoni eh, ta' dak li huwa l-investiment fuq meta twila ta' żmien. It-tieni fażi tikkonsisti fir-riċerka ta' soluzzjonijiet potenzjali u nifakaw l-iktar fuq il-possibilità li nippermettu li ħasil tal-flus fir-riċiklaġġ jekk dan nistgħu ntuħ afas Konsultazzjoni għaddejja issa sal-aħħar ta' dan ix-xar biex niġbru il-pariri tal-partit interessati. Effrakt to tittama li tkun tista' toħroġ bir-riżultati fit-tielet temestru ta' din is-sena. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u aħna ovvjament a dispożizzjoni tagħkom biex nirrispondu għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Tak, din il-prezentazzjoni ġenerali. Iżżur Stolojan. Grazzi, President. Nilqa il sur Gozé, il huwa l-Watchman. To remind to all of uh, our colleagues that uh, during... Mela, f'dawn l-aħħar snin kien hemm tliet standards illi se jbidlu il-modell kommerċali fis-settur finanzjarju. Eh, L-IFRS 16 u l-IFRS 9 fuq l-istrumenti finanzjari u issa għanna IFRS 17 illi huwa fuq il-kontratti ta' assikurazzjoni. U għara li rajna xi dokumenti li e, irċevejna minn ICB e u l-EFRAG, nistaw najdu illi għal kumpanijiet ta' assikurazzjoni la IFRS 17 u ħafna iktar e, komplessa mill-li hija la IFRS 9 għas-settur bankarju. Għalix, għaliex kumpanija ta' assikurazzjoni t timplementa la IFRS Disa għall lassi taħħa tagħhom għall-attività ta' investiment u anki l-IFRS 17 għal responsabilitajiet. U ħafna iktar diffiċli illi dawn il-kumpaniji ikunu jistaw jagħmlu dan kollu biex jirrispondu għal għal dawn l-standards ġodda kollha. Għandi tliet mistoqsijiet. L-ewwel waħda illi jekk għandniex idea x'ġara fuq livell ta' kumpaniji ta' assikurazzjoni fil-Unjoni Ewropea għaliex il-kumpaniji ta' assikurazzjoni kellhom l-opportunità jipposponu l-implementazzjoni tal-affarijiet disa sal-ewwel ta' jannar tal-2021 il-data li fija se tiġi implementata l-IFRS 17. U t-tini mistoqsija hija Li skont id-dokumentazzjoni li aħna irċevejna minnant eh, la ECB, jider li qalu illi la FRS 17 mux se jkollha impatt fuq is-suq tal-assikurazzjonijiet. Fuq dak li għandu xaqsam ma' diversità ta' prodotti ta' assikurazzjoni jew lanqas fuq il-impatt eh, fuq il-prezzijiet ta' dawn il-prodotti. X'inhi l-opinjoni tiegħek? naturalment f'dan il-stadju tal-evalwazzjoni tiegħek. U tielet mistaqsija hija il-komplessità ta' implementazzjoni tal-IFRS 17 minnaħat tal-kumpaniji ta' assikurazzjoni. Għaliex kulħadd qal għall-inqas is-sinjali li rċevejna e, hija li kwistjoni ta' żmien din naturali. Però hemm bżonn anki illi ħafna mill-esperti jiġu informati, eh, esperti li jaħdmu f'dawn il-kumpaniji. Fl-opinjoni tiegħek min se jagħmlu dan? se tkun responsabilità tal-kumpaniji ta' assikurazzjoni principalment, imma la jisi biex tista tagħmel u l-efrag biex tgħin dawn il-kumpaniji. U min se jkun il supervizur biex jimmonitora l-implementazzjoni tal-IFRS 10 u l-IFRS 17 fil-kumpaniji ta' assigurazzjoni. Grazzi ħafna President Aziz Habib Teodor. Fir-rwol tiegħi bħala President tal-Kunsill ta' EFRA jiena personalment nara illi konna kuntatti regolari mal-partijiet kollha interessati u nisimgħu lil kulħadd. Eventwalment Andrew eh, jitkellem ftit iktar se jsib ma' dak li għattien, imma jina nixtieq nagħti tweġiba għal punti kollha li inti tkellimt fuqhom fid-dawl tal-esperjenza tal-qat li kellna mal-assikuraturi u mal-investituri. Issa, fuq li feris disa u l-applikazzjoni tiegħu wara l-emendi li ġew adottati mill-ISB u li ġew estiżi wkoll lill-assikuraturi jidher u kelli kuntatt reċenti ma' kumpaniji importanti ewlenin illi kalkolaw ma' l-Efres disa. dak illi kieku kienu se jkunu riżultati li kieku kellna l ifress 8 eh, u wasanna għal differenzi sostanzjali imma m'għandix l-istatistika qudiemi illi suppost jattasal fil-ġimat li ġejjin. Issa fuq l-effetti fuq is-suq. Għalissa, l-assikuraturi ma jinsistux essenzjalment fuq dan il-punt. L-istudju ta' l-impatt li se jibda se jippermettilna li konna tweġibiet, però u ma jinsistu fuq il-kumplessità tal-istrument u fuq il tiġa li jkollna mezzi sostanzjali biex nimplementaw id-dispożizzjonijiet ta' l 17 fejn mhumiex opposti. Naħseb dan huwa l-punt għandna bżonn nżommu f'moħħna m'hemmx kritika fondamentali tal-regola per se, imma tħassib huwa l-iktar fuq il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-regola l-ispiża relatata kif ukoll l-esistenza ta' risorsi umani illi jippermettu li jkun hemm dan ix-xogħol importanti biex inkunu nistgħu naslu għal din l-implementazzjoni dawn huma l-punti fejn aħna għandna bżonn nirreflettu wara il-kummenti mill-assikuraturi. Ġifiri se eh, fil-laqa tal-bota tlieta ta' Lulju se niċċevu wkoll rappreżentanti tal-assikuraturi u riassikuraturi li ovvjament se jżidu ma, da, ma litra li inti ċevejt mill-forum fuq il-bizat u mhux l-oppożizzjoni, il-bizat għalissa minħabba domen fl-implementazzjoni u iż-żmien neċessarju kif int stessat għal dak li huwa tħarri il-bżonn ta' taħriġ ta' persuni responsabbli ma nafx għandu jekk tixtieq xi żid ħaġa. Le. Nittama illi weġibt għal mistoqsijiet tiegħek. Thank you. Grazzi. Tixtieq titkellem issa? Jien naħseb li Jean Paul għal kopra kollox. Pervanx Beres. President, eżis kollegi, eżis Jean-Paul. Hemm ħaġa illi ma ġietx msemmija b'dan id debattitu l-importanza illi nittama li tagħtu għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li jipprepara u l-kwasi se tiġi adottata fis sessjoni plenarja ta' Ġunju għandna kalendarju adattat skont il-ħiliet illi qegħdin ilaħmu Eh, u ġejjin mill-assikuraturi mħabba l kundizzjonijiet li se jidħlu fis seħħ ħadd ma jikkontesta il-loġika imma ovvjament id-dettalji huma importanti u għandna bżonn naraw is-sitwazzjoni reali li mi u minn din il-perspettiva għandi żewġ mistoqsijiet ġenerali l-ewwel waħda biex inkunu nafu skont il-livell ta' aggregazzjoni tar-riskju illi regola iġib magħha jekk minn din il-perspettiva kien xemm tnaqqis tal-informazzjoni rilevanti disponibbli u jekk da din tikkorrispondix għal profil ta' kuntratti illi l-assikuraturi stess jipprovdu. Tieni mistoqsija, inti diġà tkellim ftit fuqha meta tkellimt fuq l-ifres disa, jiġifieri fuq il-banek ta' assikurazzjoni, dinja mistoqsija kritika kif jaraw il-kontabilità bejnhom u Efris 9 u 17 kif se torganizzaw din il-rabta. Għandi tillet mistoqsija issa. Et eh, nisma ħafna mill-partit interessati illi jibżaw jew le f'dan l-ekwilibrju bejn il spisa ta' implementazzjoni u l benefiċċju Kif se tkun tista u kif se tkunu tistaw illi Ehm, tirrispondu għal dawn il-partit interessati li qed jibżaw minn intervent estern. Inti hawnhekk bħala president tal efra u mhux biss titkellem fuq l-ifres 9 jew 17 l-aħħar mistoqsija għal daqstant ġenerali wkoll fuq il-valutazzjoni li inti tagħmel fuq l isfidi ta' dawn ir-regoli kontabbli meta niġu għall apprezzament tas-saħħa tal-kumpaniji minħabba żieda eh, tal-ekonomija diġitali illi twassal għal ħolqien ta' valuri illi mhumiex konsidrati f'dawn ir-regoli kontabbli u b'xi mod jew ieħor jobbligawna illi indaħlu wkoll kamp ta' applikazzjoni ta' data illi jaħrab għal eh, regoli kontabli u suppost ikunu hemm biex jituna idea tas saħħa tal-kumpanija kif se nagħmlu biex norbtu għal daqstant dan il-kamp ta' prekazzjoni ġdid illi il xiftit jowis qed jaqsal għal xi distorzjoni. Grazzi ħafna Signora President ta' dawn il-mistoqsijiet Jiena senħalli l-Landru jirrispondi fuq il-perspettivi tekniċi imma fuq il-livell ta' aggregazzjoni fil-fatt jekk fimtek sow il-biża ewlenija tal-assikuraturi hija illi il-riskju huwa li mhux inxeklu l-visibilità imma l-prinċipju ta' mutualizzazzjoni li wieħed mill-prinċipji fondamentali tal-assikurazzjoni u għalhekk dan huwa dibattitu importanti u eh, ovvjament dan kien l-enfasi issa fuq il-banek ta' assikurazzjoni li huma sodisfatti illi kollhom il-possibilità illi eh, jaħdmu bħala assikuraturi li huma assikuraturi eh, full time jekk nista' ngħidlek jgħid il-kellim dawn għandhom rwol eh, importanti għax tiġi mill-kumment li għamilna fil-parir tagħna fuq l-esistenza eventwali ta' disparità li tista' tiġi fil-kompetitività, jiġifieri nuqqas ta' ugwaljanza, illi l-Komissjoni u l-Istati membri wkoll eh, estendew l-emenda għalhekk ġifiri għall refres erba issa għarrata ta' spiża meta qabla mal benefiċċju nifhem t tħassib tiegħek għax xina għandi l-istess tħassib meta naraw u jiena ovvjament qed tipprova nkun indipendenti fl-ispirtu stess tiegħi meta naraw il-benefiċċju u l-ispiża skont il-kumpanija u ovvjament eh, l-assikuraturi se jkollhom jonfqu biex ikunu f'konformità u l-benefiċċju huwa l-investituri meta ikunu jafu l-kumpanija xa tagħmlu ħolliet tagħhom u għalhekk dan huwa wieħed mill-aspetti fejn l tal-impatt se jkollha tistudja biex tikkwantifika preċisament kemm jista' jkun il-spiża reali. Per eżempju, l-kumpanniji eh, britanniċi l-kbar li s-soltu jkunu pjuttost favorevoli għall-effett EFRES jpoġġu bħala l-ewwel argument tagħhom bħala resistenza li spiża fil-implementazzjoni ta' din ir-regola l-ġdida. Fil-fatt mbagħad fuq l-aħħar punt fuq l-apprezzament ta' regoli komplementari fl-aspett kontabbli Naħseb eh, din tista' tkun waħda mir-riflessjonijiet li ġiet mitluba wkoll mill-audit li tkellim tadni fuqu. Ġifieri tkabbir mill-efrag għal dawk illi ħadu sem f'konsultazzjoni imma naħseb illi l-efrag emson ikun l-appoċ fuq l-informazzjoni fuq il-kompaniji biex hekk inkunu nistgħu nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni f'qafas li jkun wieħed pjuttost liberat ħieles minn limitazzjonijiet ma kifat qabel jina m'għandix l-informazzjoni preċiża kummissjoni se toħroġ bir-roadmap tagħha ma kifat nistgħu inkabru il-kamp ta' applikazzjoni u se ngħaddi l-kelma lil Andrew. Thank you. I'll, I'll... Grazie se nżid xi ħaġa fil-qosor. Il-livell ta' aggregazzjoni hija wieħed mill-argumenti li qed teżamina l-efrag. F'ħafna oqsma ta' riportar finanzjarju hemm trade-off un livell oli ta' aggregazzjoni jista' jkun koerenti eh, fuq kif jittieħdu ċerti deċiżjonijiet fl-industrija u anki livell oli ta' aggregazzjoni jista' anki jahbi ċerti xejrit u dinja parti mill-evalwazzjoni tagħna. Hemm eh, eh, dokumenta briefing separat biex inqajmu l-kuxjenza tal- eh, persuni L-efrag tkun tista' toħroġ it-twissijiet normali fuq l-ispejjeż ta' implementazzjoni biex jagħmlu stima tal-benefiċċju u li u aktar minn evalwazzjoni kwalitativa. Dina mhix l nis li huma familjari eh, li huma abituati jaqraw evalwazzjoni tampat. Iridu naraw id-differenza bejn eh, elementi kwantitativi u daw kwalitativi. Fil-ekonomija digitali, waħda mir riċerki tal-EFRA hija jistudjaw l-assi u il-partit interessati appoġġaw dan l-approċ biex naraw iktar wisa kif l-ekonomiji tani tana zviluppaw. Jena naħseb li ħafna mill-ħidma fuq ir-reportar se jkun barra eh, mill-financial mil statements. u il-laboratorju il tal-rapportar eh, kritiku sekon element kritiku u eh, Sur Kamal. Grazzi. Jean-Paul, eh, jena kontet narak, jena vera ħadgost il-kom, namel il-kom, il-konversazzjoni bl-Inglis. Jien għandi xi mistoqsijiet bħala follow-up. Inti tiftakar illi waħda mir raġunijiet li aħna waqafna l-IFRS fil-Parlament illi kien hemm ħafna tħassib fuq l-effetti tal-kriżi fuq il-banek li kienu kbar li fallu u u kena nużaw il-ċittadini stess. Mbagħad il responsabilita diretti u diretturi tal-banek ma ħadux responsabilità għal balances tagħhom. Għatem ċerti diretturi ta' banek li għadhom arroganti fuq dan il-punt. U kien hemm persuna li għalli li hu direttur ta' bank u kien qed jaġixxi b'mod arroganti. U jiena ma stajtx nemmen illi wara il-kriżi Eh, eh, dana direttur tal-HSBC eh, mura lebda umilta. U tiret kwestjoni, Ija, l-standards ta' kontabilità. U inti tiftakar il dibattitu li kena fuq il-dispozizjonijiet fuq il-self u anki fuq il-telf mistenni u dak mux mistenni kif nistaw nizguraw il-banek ikollhom strumenti ta' protezzjoni minn ma għamlu, però fl-istess ħin eh, dispozizjoniet għal telf. U jekk l-standards ta' kontabilità dan inkludu xew le. Jina, għandi ftit mistoqsijiet. F'dak iż-żmien aħna konna kritiċi tal-efrag u s-sentim president, ma jina interessat ħafna fil- audit ta' perċezzjoni. Imma jiena nixtieq tajd li x'tamlu tajjeb fl efra u x'tridu tamlu aħjar kif tistgħu ittejbu il-performance e, tagħkom. U u t tini punt kien Tista tajdinna eh, imħabba ċerti modelli kommerċali f'ċerti pajizi li mumma l-assikuratori flima pajizi inti eh, ma taqbilx bil bil-implementazzjoni bil tagħhom u li huma dawk li jaħdmu tajjeb wara uh, wara dak li inti għad fuq il pajizi u fuq il- u fuq l-assikurazzjoni tagħhom. Grazzi, sen rispondi bil-Franċiż. Sajed. Inti kommentajt fuq il-audit ta' perċezzjoni illi sar minnaħat tal-komitat. Jina għati rizultati kienu pozitivi, ċoħ kien hemm livell oli ta' soddisfazzjoni. Però ħna flodit rajna illi kien hemm xi talbiet ulterjuri għall-informazzjoni, speċjalment ir-rwol tal-efrag fl-influenza fuq l-standards IFRS qabel ma ġew ifissati hija ħaġa li n-nies ma tantx ma konxi fuqha. Aħna naħdmu daqsxejn waħda mod diskret illi dan jfisser illi xogħol eh, tat-teams tal-grupp tal-esperti jew tal-grupp ta' ħedma mhumiex perċepiti mid-dinja anki jekk nippubblikawhom online. U però l-ħidma ta' efragija trasparenti għax aħna il-testi u l-ittri u l kommenti li aħna noħorġu huma pubbliċi fuq il-website tagħna kulħadd jista' jaċċedihom. Però jiena ipprovajt e, inkompli il diretti mal-Parlament naħseb qatt qabel ma kien hemm kuntatti mal-Kummissjoni anki jekk kienu tajbin ma' tim tal-FRS, aħna rridu nkomplu biex nizguraw li n nis ikunu jistaw e, jarawna u, u jisimaw u jaraw dokumenti tana. Pero naħseb li dak li huwa importanti essa u għalli narawx il-rwol tal-membri u naraw anke xoll li għettamlu tagħmlu int u Sinjora Beres nistana ngħidilkom li ħana sanaħdmu bil rib u naċċettaw kull ma' il-Parlament ikun kiteb fi rizoluzzjoni. Issa jekk in-nies mhumiex kontenti jew le, jiena dina senajtek il-maġoranza għalu li standard huwa standard tajjeb u li wasal fuqtu, però kifat qabel in-nies huma eh, imħasbin fuq il-komplessità biex tiġi implementata u anki fuq il-bżon li hemm bżon ta' iktar risorsi umani. Inti trid issa mappatura tal-pajjiżi li huma favuru dak li huma kontra, ma dan ħaġa diffiċli ħafna. Jiena kelli teorija anki meta kont fil-Parlament illi kienet irrigwarda kif in-nies x'kunċett għandhom tal-istat tad dritt fil-pajjiżi eh, anglosassoni li inti tafhom tajjeb l-istat ta' drittu għu indikatur umbat fidej il-nis eh, u għalli eh, jinterpretawa. Umbat f'pajizi bil-liġi rumana bħal pajizi eh, bżon tal-ċarezza legali l-iktar olja possibli. Il-avukati franċiżi huma ossessjonati bil- liġi kif inhu miktub it-test. Irridu dejjem iktar ċarezza. Mbagħad malli eh, jilħuha din il-ċarezza legali, mbagħad eh, isir ostakolu ma jkunux jafu kif se jinterpretawa. U allura ma jkunux verament soddisfatti bil-liġi eh, li tiġi adottata, però la darba tiġi adottata mbagħad japplikawa. Hemm għal daqstant kondotta differenti u dana jeffettwa kif aħna nirċevew l-IRS 17. Pero ħatma oġġezzjona kontra eh, dan l-standard. U għalek naħseb li nistaw nħorġu b'soluzzjonijiet li se jpermettu. E Il il-Kommissjoni u l-Komitat ta' Regolamentazzjoni jagħmlu il-ħidma tagħhom u jekk ikun hemm diffikultajiet isiru soluzzjonijiet li jkunu aċċettabbli u ma jkunux jistgħu jimminaw l-implementazzjoni. Grazzi anki tal-evaluazzjoni eh, tal-kulturi eh, giurisdizjonali differenti. Karolin Eh, Caroline Nachtigal bil Francis. Eh, aħna napprezzaw il-ħidma tal-istaff ta'kom u ta'kom biex nizgoraw bazi analitika għal standards eh, ta' riportar fl-Unjoni Ewropea u nishtiq nistaqsik xi eh, u mistoqsijiet fuq il-proċess ta' tkabbir tal-EFR 17, affar 17. Jena nishtiq nistaqsik x'taħseb fuq il-data eh, ta' implementazzjoni proposta ċoħe l-ewel ta' jannar tal-2021 u anki transizjoni bejn standard l-oli u l-standard ġdid u importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. U l-mistoqsija tiegħi hija jekkux se jkun possibbli għas settur ta' assikurazzjoni jimplementa il-ħtiġijiet ta' riportar fl-IFRS 17 propju mill-ewwel ta' jannar tal-2021. Din hija l-ewwel mistoqsija U Tieni mistoqsija ija li peress li Stati Uniti ma jihdux sem fil-qafas tal-FRS, sfortunatament, fl-opinjoni tijaj, se jkun hemm differenzi kbar bejn l-standards Ewropew dawk Amerikani. U allura forsi tista' telabora daqsxejn iktar fuq kif inti eh, din il-kwistjoni tikkonsidera. U anki l-aħħar mistoqsija li riguarda il-beraħ il-beraħ diskutejna il-Solvency 2 u nhar il-Kommissjoni ħad toħroġ b'reviżjoni tal-ħtiġijiet kapitali għall-assikurazzjoni tista' tajdinna daqsxejn iktar fuq kif l-IFR 17 u anki Solvency 2 se jaffetwaw li l-xulxin. U jekk dan huwa parti mill-studju, eh, mill-case study tiegħek. Grazzi tal-mistoqsijiet, l-implementazzjoni Id-dati ta' implementazzjoni eh, tal-ewwel ta' jannar tal-2021 dejjem qed niddiskutu iktar fuq eh, il-baqa tliet snin u nofs wara il-pubblikazzjoni tal-istandard illi meta nqablu ma' standard oħrajn hija pjuttost eh, perjodu ta' implementazzjoni ġenerus. Però din hija standard komplessa u diffiċli meta namlu l-case studies, meta nikkompletaw minn korna fu daċxajn iktar, jien istanajt li l-bira eh, eh, meta nħarsu lejn eh, starriċ minn għamlu studju u għalu illi ċerti pajizi kienu lesti biex implementaw u foħrajn għalu li le għadhom l-ura. Fu il-situazzjoni tal-Istati Uniti kif qed inti l-Stati Uniti iddeċidew ma, ma jadottawx l-FRS u ma għandhom proġett ta' assikurazzjoni tagħhom illi mhuwiex eh, proġett konġunt mal-standards internazzjonali. Però għanna idea kif se jizviluppaw, se jimxu fl-istess direzzjoni bħala jaffar 17 Però eh, aħna qed nagħmlu eh, analizi profonda tal-ħtiġijiet u l-oqsfa principali tal-Istati Uniti u tal-Ġappun u dan huwa eżerċizzju tekniku. U bħala konsultazzjoni tagħna qegħdin nistaqsaw hekk hemmx differenzi fil fix-xogħol eh, u jekk dan se jwassal għal effetti ta' kompetizzjoni, vantaġġi u svantaġġi. U Umbat fuq Solvency 2 eh, aħna nevalwaw fejn huma eh, eh, similaritajiet u differenzi bejn Solvency 2 għal FRS 17 u dana mux se inaqqas l-ispejjeż tal-FRS 17. Pero ħna għanna mandat anki nipparteċipaw fi Solvency 2 u jekk ikun xem bżon ta' bidli tal-affarijiet 17 biex ners u, u anki jekk eh, ikun hemm biżejjed żmien inkunu nistgħu ninkludu anki dan fl-istudju tagħna. Jiena nixtieq nagħmel preċiżazzjoni. Fuq il-kwistjoni Amerikana u internazzjonali. Jiena reċentiment intqajt ma' kumpanija Olandiża li għanda ħafna kopertura internazjonali u għalli e, e, e, tkellimni fuq il-kwistjoni ta' kompetitività ma' l-Stati Uniti u għanna laqa teknika miegħu fil-19 ta' Lulju, Ġunju. U flimkien ma' direttur tekniku u se nitkellmu allura dikinar u sejtin aktar informazzjoni. U ekk aħna naħdmu, aħna qegħdin nippruvaw niġbru l-informazzjoni maħniex qed naċċettaw il-lobbying ma' qed nisimgħu xa l-opinjoni tan-nies u għandna mbagħad teams ta' riċerkaturi u personi tekniċi u naħdmu fl-imkien magħhom biex inkunu nistaw noħorġu opinjoni. Jina nishtiq nfakkar illi aħna maħniex autorità ta' standards. Aħna natu l-opinjoni tagħna biex umbat ikun possibli li l-Europa l-Kummissjoni tkun tista eh, toħroġ b'xi ħaġa illi hija eh, li għandha x'taqsam mal-leġislazzjoni Ewropea. Marisa Mattias. Grazzi. xi żmien ilu kien hemm evalwazzjoni tal-valur u kien hemm ħafna riflessjonijiet interessanti. U jiena nixtieq kun naf. Jekk min-naħa tal-efrag hemmx inizjattivi biex jiġu preparati il-ħidma tagħna fuq ċerti punti preċiżi. L-ewwel net il-karattru proċikliku. Għax aħna rajna li kien hemm kooperazzjoni ekonomika fil-politika. Però sfortunatament aħna peress li mannix policy mix ġusta, allora rridu aħna nafaċaw dejjem iktar tħassib fil eh, f'dan u jiena nixtieq inkun naf jekk l-efrag għandix analizi, ix qed tagħmel analiżi finanzjarja biex tipprova tevita dan ir-riskju ta' dan ir-riskju. Umbagħad l-aspett ta' sostenibilità. Illi huwa argument ta' xejn waħda kontroversjali. Hemm ħafna x'niddiskutu, però rridu ngħidu li wieħed mill-aspetti iktar interessanti illi aħna eh, għanna u dimna, ma nafx jekk huwiex possibbli, però jekk huwa possibbli, nixtieq nkun naf x'impressjonijiet kellek int eh, meta wieħed is id-dibattitu eh, fl-efrag fuq dawn il-tħassib eh, fuq dak li għandu xaqsam ma' sostenibilità. Grazzi. Iva, eh, eh, jena kontent illi għet narak u inti saqsej għamiltni żewġ mistoqsijiet tekniċi u nishti illi Andru jirrispondi per inti għamilt referenza u kolla laqa illi saret fil-5 ta' Deċembru. Uh, U naħseb li kienet interessanti ħafna imħabba l-idejat kollha li ġew diskussi. Jena eh, dan il, din il-kwestjoni ta' proċikliċità eh, familjari maħħa. Eh, Ija e, kwestjoni ta' krizi li tkellimna fuqa eh, fil-mandat preċedenti. Nħalli fidejn għandru eh, risposta. Iva, jena nista, nirrispondi sa' fejn nista, fuq il-fair value għandix punti xnajt. Waħda mill-azzjonijiet li jifrag se tagħmel taħt il-pjanta azzjoni fuq il-finanza eh, sostenibli tal-Kommissjoni hija li ninvestigaw jekk minn perspettiva ta' żmien twil jekk hemm alternativi biex namlu nkejlu l-investimenti u l-equity eh, fuq bażi oħra u mhux dik tal-fair value Però mod iktar ġenerali ir-riżultati tal-konferenza ta' Deċembru ġew kienu pubblikati, però ħafna mill- eh, opinjonijiet li sajna mill komedija illi il-benefiċi tal-fair value accounting u importanti illi li ma ta' lebda kontribuzzjoni negativa għal fatt li l-prezzijiet jitilaw però jista' jkun li fir-riċerka akademika jista' jkun hemm anki studji oħrajn jieħdu opinjoni differenti. Fuq is-sostenibilità naħseb illi il-kontribuzzjoni tal-efrag sa tkun biex inkatru l-aħjar prassi fuq risoluzzjonijiet ta' suq u bat fuq il-disclosure li tama li kunem eh, setting regolamentari u inizjativi biex jgħatu l-informazzjoni li hemm bżonn biex eh, biex ners u lejn proġetti ta', ta sostenibilità finanzjarja. Ma anki għal l-aħjar prassi li tmur li l-emmel Eh, mill-kapitolu ta' eh, taħtiġijiet minimi. Eh, u għandhom inkludu anki l-stakeholders kullimkien, orizzontalment. Na tajjeb, ma nara li għawħat iktar membri interessati biex jamlu l kess li għaj, ma nistaw nalqu dan din il-laqa mim li rizultati interessanti ħafna, grazzi l-ġampol Gozes. <coughs> u anki l-Sur eh, Watchman. Grazzi għal ħidma tiegħek, għal kooperazzjoni kostanti u għal impenn biex tinkludi anki l-risoluzzjoni eh, fuq l-IFRS 17. Grazzi ħafna. Apparti il-mozzjoni se nistudjaw, niproponi li meta l-Kummissjoni tkun fissat l-organizzazzjoni eh, tal fejn eh, efrak se tkun l-appoġġ, aħna nerġgħu nintaqgħu mad deputati biex hekk jagħtu l-kontribut tagħhom. U naħseb tkun ħaġa tajba li jkunu assoċjati ma' din l-inizjattiva. Very good. We glad for that. We will of course work on Grazie. Grazie ħafna. Naħdmu fuq dawn Eh, l-aspetti, niprofaw nsibu anka slot u anka struttura, pero naħseb fuq is-sustanza nistamlu l-qawsuljiment tijak. Għal-implementazzjoni, grazzi ħafna, illa għal-imis ija 28 ta' Mejju fi Strasburgu u nal-ullawne, grazzi.